Good morning, colleagues. We will begin the meeting, and if there are no objections to the agenda, it is adopted. Signori, mela, l-agenda hija adottata il-reġim lingwistiku għanna interpretazzjoni bil-Kroat, bil-Danis u bl-Irlandis li mhux se jkunu disponibbli. U l-lejla il-Kroat, il-Malti u l-Irlandis mhux se jkunu disponibbli. Issa, it-trialogu ta' negozjati fit-tieni pakket, fuq it-tieni pakket tal-Smart Borders fis-27 ta' frar adottajna l-mandat għal negozjati għal dawn iż-żewġ files. Ir-rapporter Diaz de Mera ilu qed jaħdem ħafna fuq dawn in-negozjati u nittamaw illi dan jista' jiġi konklus mar kemm jista' jkun. Nati il-mikrofonu l-sur Diaz Temera biex jaġġornana fuq eh, l-istat tan-negozjati. Grazzi tassew, Sir President. Mela, nixtieq ninforma il-kollegi fuq il-proċess ta' negozjati. Fil-rigward tal-iskeda aħna pjuttost ottimisti nemnu illi jista ikollna ftehim interistituzzjonali qabel is-sajf. Jina fiduċjuż dwar dan u qed naħdmu biex nilħu dan il-għan. Issa, l-ewwel trialogu seħ fi 23 ta' Marzu. It-tieni wieħed sar il-bieraħ. U kien hemm ukoll seba laqat tekniċi, tnejn f'Marzu, t f'April, tnejn f'Mejju u għada se jkollna it-tmin waħda. Rajna il-rapporti kollha EES u ħanibdew bix-Schengen għada. Issa, fuq it-trialogu tal-biraħ tkellimna dwar erba' kwistjonijiet l-aspett territorjali, l-ambitu li għandu ċertu komplikazzjonijiet biex jiġu inklużi Rumanija u l-Bulgarija ser ikollna dikjarazzjonijiet politiċi fejn nuru impenn sħiħ. Tieni, dak li aħna nsejħulu il-calculator fejn wieħed jikkalkula it-terminu ta' żmien ta' soġġorn biex anke nħarsu lejn il visa short stay mill-Rumanija u l-Bulgarija u dawk li huma ta' bejn 180 u 190 ġurnata. Il-grupp SND għandu il-deadlines tiegħu ma jridux li l-autoritajiet tal-azil kollom aċċess għas-sistema. Meta qabla ma l-autoritajiet migratorji li ovvjament ikollhom aċċess. Mela, il-prevenzjoni, l-identifikazzjoni tal-reati terroristiċi, dimma ma tkunx problematika, l-aċċess anke għall-autoritajiet ta' migrazzjoni, imma l-autoritajiet ta' azil le. Ir-raġunament huwa illi l-pakket tal-azil fih seba rapporti. Fuħat minn dawn is-seba files għandu jiġi stabilit li ma proċedura se tiġi segwita sabiex nistabilixxu liema pajjiż u liema lil min li du jindirizzaw. Għalek, ikun aħjar li dan ikun fil-pakket dwar l-azil minn flok fil-sistema ta' tħul uħruċ. ħruġ. Issa, pajzi terzi u fejn japplika u fejn ma japplikax dan għanna artiklu 38 u 38 a. Hemm ċertu affarijiet illi aħna eh, sospendejna mill-aspett anke strateġiku. Għaliex uħut minnhom għandhom xaqsmu mal-fatt ta' kemm sakemm se tinżamm id-data hemm min qed jgħid numru ta' snin li d data għanda tinħazen għal numru ta' snin. Iżda, naħseb li dan jista' jiġi stipulat fin-negozjati. fejn jena natik xaġa u nasmu bejnietna. Issa se jkun hemm eh, diskussjonijiet fil 30 ta' Mejju u l-laqa teknika li messa ssir għada. Grazzi tassew, Sur President. Grazzi tassew tal-ħidma tiegħek. Mela, ħanara jekk hemmx membri li jixtiequ jintervjenu. Mela, l-Kommissjoni u l konsell li forsi semaw dak il għal eh, s-Sur Ma nafx jekk hawnx min jixtieq jintervjeni. Presidenza ma tixtieqx intervjeni u lanqas il-Kommissjoni. Tajja, però grati li t nejn li jintu qegħdin hawnhekk biex eh, issegu dak li qed jiġri. Grazzi Sur Dias de Mera, grazzi għal ħidma kbira li qed tagħmlu fuq dan il-fajl. Okay, so For point five we... Mela, naddu għal punt ħamsa, iżda unnek se jkollna nieħdu pawza xi rridu nistennew l-mistiden tal-president tal-Eurojust. Colleagues, if we just pause until 9.30. Mela, kollegi, ser nifu sa' disaw nofs u inkomplu fid-9 nofs għal punt hamsa.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 Good morning to the colleagues who have joined us um, and thank you for your patience. To the grazie tassaw, grazie kollegi tal-qed tistennew għal punt numru 5. Għanna maħna issa l-Senjura Michelle Connex, il-President tal-Eurojust, li se tkun qed tippreżentalna l-15 rapport annwali tal-Eurojust l-2016 kienet sena diffiċli fil kontesta ta' sigurta u l-Eurojust kif nafu għandu rwol importanti ħafna fil-ġlida kontra il-terrorizmu, il-ċiberkriminalità u il-kriminalità organizzata inkluż il-kontrabandu u traffikar tal-immigranti b'mod illegali u anka tal-bnedmin. Issa nagħti l-mikrofonu l-Sinjura Michelle Connings biex tippreżentana r-rapport u wara jkollna diskussjoni mal-membri. Michelle jekk jogħġbok. Grazzi tassew Aziz, membri tal-Parlament, sinjuri, huwa ta' pjaċir għalija li nippreżentalkom dan ir-rapport tal-attivitajiet tal-Eurojust. U nixtieq nibda billi nirringrazzja lill kollegi fil-Eurojust. Dan ġi publikat nhar it-tnejn tqassam mill-istaff li ħadmu ħafna f'sena kif semmejt inti stess fejn kellna mewġa ta' kriminalità ta' reati, traffikar, terrorizmu u nixtieq insemmi l-affarijiet li huma ta' priorità u li jirriflettu il-kriminalità li evolviet. U fejn kellna naħdmu aktar mis-soltu, aktar mill-imdarijin. Issa, Għanna il-rapport annwali tal-Eurojust u nixtieq nibda b'din l-slide. Il-motto tagħna huwa li aħna nibnu pont bejn il euroġas u l-Istati membri biex naħdmu b'mod effettiv flimkien mal aġenziji l-oħra u anke mal-imsieħba kollha relevanti. Pajjiżi terzi u anke organizzazzjonijiet internazzjonali. Irridu nkunu aqlin biex nkunu effettivi u effiċenti u biex naġixxu mod rapidu irridu naħdmu mal-imsieħba tagħna u naħdmu biex niksbu komplementarjetà. Biex inti tirbaħ kontra network tittaħdem bħala network. Infatti il-Eurojust huwa entità tal-Unjoni Ewropea li taħdem f'din il-qasam tirrappreżenta 28 stat membru l-liġijiet tagħhom u 24 lingwa differenti. Aħna ħdimna fuq networks speċjali anke dawk ta' terrorizmu, anke networks genocide u anke dak tal-ċiberkriminalità. U il-Eurojust edin dejjem aktar inkunu fil-qalba tal- tal-expertise legali, mela, issa, fi slide li jmiss, nistaw naraw illi għanna unek fil-2013 kellna ammont rekord 2306 kas xinu huwa ċiklu ta' kas? Iva, kellna 2300 kas. Imma dan ifisser mijiet ta' emails, mijiet ta' prosekuturi, pulizija, mħalfin u dan ma jsirx. F'ġurnata bħal maruma ma nbrinx ġurnata dawn it-tip ta' każijiet jieħdu il-ħin. Minkejja l-fatt illi aħna qed nitkellmu dwar eh, kazid bilaterali u multilaterali, il-każijiet bilaterali jkunu komplessi ħafna għal raġunijiet differenti legali, tekniċi, eh, każijiet multilaterali jistgħu jkunu ikkomplikati ħafna. Issa, f'dan ir-rapport annwali għanna ippruvajna nirrapprezenta eh, nirrappreżenta l-attività tagħna b'mod dinamiku fejn il-livelli kollha tal-laqat tagħna, speċjalment dawk ta' tieni livell huma importanti ħafna. U provajna nagħtu eżempju ta' dawn it-tip tal-laqat. Dan insemmu ħna ftit ieħor. E, dawk ta' livell tlieta huma dawk ta' koordinazzjoni fejn il-jura ġast tikkontattja il dawk li huma fuq livell nazzjonali jkunu qegħdin naħdmu f'dawn il-każijiet, iżda importanti li nisqu illi dawn il laqgħat ta' koordinazzjoni ikunu eh, importanti ħafna. Fl-2017 kellna 249 laqata ta' koordinazzjoni li kellhom xaqsmu ma' 288 każ. Fejn rajna wkoll numru ta' suċċessi. Issa, l-isforzi ta' koordinazzjoni li aħna għamilna, għanna ċentru ta' koordinazzjoni, ħafna minn dawn iċ-ċentri kienu ħadmu fuq il-frodi, ħassil ta' flus. U dawk il-każijiet fejn ikun hemm ċertu komplessità teknika u legali. u għalek kolna maħna anke l-Europol u pajzi terzi. Meta ikollok netwerk kriminali li jkun qed jaħdem f'xi sitt pajjiżi, ikollok laqgħa ta' koordinazzjoni ma' dawk is-sitt pajjiżi madwar il-mejda u imbagħad tiddeċidi li ma se tkun il-ġrata fejn tittieħed azzjoni u permezz tat-telefon u tal-email flimkien ma' persekuturi u l-autoritajiet fl-istati membri tipprova tlaħħa ma l-operazzjoniet li jkunu għaddejjin. Tfittxijiet li jsiru fid-djar, twaqif ta' kontijiet tal-bank, il-waqfin ta' kontijiet tal-bank u dawn it-tip ta' e, eżaminazzjonijiet li jisiru anka f'ċertu dokumenti. Dan ifisser illi il-jura ġast qed jilħaq livell li ta' operazzjonalità li huwa apprezzat mill-pajjiżi. Flaqqa ta' koordinazzjoni li kellna ma' sitt pajjiżi mbagħad dak li jiġi deċiż ikollu effett fuq dawk is-sitt pajjiżi fuq fejn għandhom jinbatu pulizija u affarijiet bħal dawn. Hawnhekk nitkellmu fuq mijiet ta' pulizija ħafna drabi. Jiġifieri il-grupp żgħar ta' 20 ruħ fil-Eurojust jista' jwassal għal Eh, operazzjoni enormi tal-infurzar tal-liġi. Imbagħad il-Joint eh, Investigation Teams fejn jipprovdu anke assistenza legali reċiproka, issa għandna sitt snin ta' esperjenza f'dawn il-ġiz li ikollhom idea ta' dak li ġarax, lezzjonijiet eh, ħadna. Uh, tu talimlom minnom u dawn it-timijiet huma limitati fi żmien kunu iffukati ħafna u ikollhom jiddeċidu f'liema l-aħjar pajjiż li għandu jiġi imressa il-każ mingħajr ma jitilfu ħin. Il-ħin huwa importanti ħafna biex niksbu suċċess. Mingħajr ma nitilfu ħin naraw li jkun hemm skambju ta' informazzjoni sabiex ikunem evidenza tangibli u konkreta u ammissibli. U dan huwa dak li aħna neħtieġu biex nikkonvinċu l-imħalfin sabiex jinqataw sentenzi u biex ikun hemm il-konfiski għabbażi tal-deċiżjoni li jittieħdu f'ħafna pajjiż fi dawn il-pajjiżi. Jiġifieri aħna naħdmu fuq anke deterrent. Il-sistema ġudizzjali tagħmel differenza b'dan il-mod jekk inti eh, tara li per eżempju twaqqaf network biss twaqqaf b'mod temporanju dan l-aptit kriminali imma xorta dan se jibqa' jeżisti il-dħul li jkollhom sakemm inti ma tneħħix il-possibilità illi dawn il-kriminali ma jibqax kolom l-opportunitajiet li wet u dawn il-reati, iġifiri irridu naħulom id-ħol taħħom. U għalek tittaħdem permezz ta' proċedimenti legali. Li nwaqfu l-attività kriminali bizzejt ma mux bizzejt, ija xaġa tajba ma mux bizzejt, irridu nwaqfu il-network siħ, nwaqfu il-terroristi. U dak li għetni provaw namlu aħna. Issa fil-kontest ta' sena li għaddit, mhix diskussjoni ta' azzjoni u reazzjoni, hija wkoll kwistjoni ta' azzjoni fuqta. Dawn il-ġitz huma għodda eċċellenti f'dan ir-rigward. Issa l-slide li jmiss. Il-ġitz huma importanti ħafna fil-Eurojust għani xaħna involuti ħafna fil-finanzjament tal-ġitz. U li noffru anka l-espejjeż tal-lokandi għal dawn il-parteċipenti u l-membri ta' dawn il-ġitz. Natu għom anke possibilitajiet ta' vjaġġar, naraw li jkun hemm traduzzjoni ta' interpretazzjoni meħtieġa. u jekk ikun hemm xi tip ta' trasferiment l-ispejjeż jiġu kopruti u nofru anke appoġġ loġistiku. Jiġifieri nofru anke portable homes, magri tal-scanning, printers u anke fil-qalba tal-jura ġast aħna nofru nofru suġġerimenti konkreti legali fuq il-ftejmit li jintlaħu l-pjanitazzjoni, nejnu fuq kwistjonijiet legali, ma rridux ninsaw li ħafna ġitz kollum xaqsmu pajjiżi terzi wkoll jiena diġà semmejt l-importanza ta' dawn il-ġitz. L-emmejt 17 fejn fl-ulju tal-2014 aħna konna involuti fġiet bejn żewġ pajjiżi Ewropej u tnejn mhumiex Ewropej. Imbagħad eventwalment ħames pajjiż ħames pajjiż eh, terz li issieħeb mal-ġid. Dan mhuwiex eżerċizzju faċli irridu li hemm il-kuntest legali xiera. U rajna u kol każ reċenti bejn il-Repubblika Ċeka u s-Serbja fil-każ ta' falsifikazzjoni ta' flus ta' dollari Amerikani li kellhom xaqsmu ma' traffikar ta' droga li ġiet bejn ir-Repubblika Ċeka u s-Serbja kienu importanti ħafna. U ir-reati li twet u mis-Serbja attivi fir-Repubblika Ċeka u pajjiżi oħrajn bħall-Ungerija, l-Awstrija, eh, Slovakkja, talbu illi l-approċ jitħaffef. U l-ġejt wasal għal riżultati tajbin. Kien hemm eh, ovvjament ħafna noqasijiet eh, differenzi li kien hemm fost l-xhieda stess. Kien hemm ħafna problemi li għal jridu diskussi. Fl-aħħar rajna illi dan il-kas Repubblika Ċeka wassal sabiex kien hemm proġenerija ta' 8 snin u nofs. Il-kas fil-Repubblika Ċeka għadu għaddej. Il-ġitz għalhekk m'għandhomx jiġu limitati għall-Unjoni Ewropea. Imma fil-kontest globali aħna qed naħdmu biex nattiraw pajjiżi mhux Ewropej. U dak illi qed naraw aħna fil-każijiet tagħna tal-Eurojust. Fis-slajd li jmiss issa ċertu kbarija nuru din l-istatistika. Il-każ jinkludi fih ħafna attivitajiet, ħafna skambji ta' informazzjoni fejn dan in-networking jisir daqstant importanti. il-każijiet qed jiżdiedu u dan għalhekk ifisser li qed il-flures qed nagħta iktar fiduċja. Issa fl-slide li jmiss għandna set ieħor ta' dak li li tagħmel il ġast il-mandat tar-rest Ewropew. Fejn għandna 14% tal-każijiet kollha reġistrati jisiru jinvolvu l-mandat tar-rest Ewropew. Hemm numru ta' raġunijiet għalfejn l-Istati membri jiddeċidu li torbu li raġas li t-intervjeni minnħabba ta' naqas ta' komunikazzjoni, kwistjonijiet lingwistiċi, komunikazzjoni ħażina u anke fejn dawn il-mandati jieħdu ħafna ħin, hemmhekk nintervjenu. Speċjalment meta ikun hemm mandat tar-rest li mhux neċessarjament ikun jaqbel fa' artiklu 60 tal-2002. Is-sena li għaddiet ta' bazi ta' reviżjoni ta' sentejn mill-2014 tal-2016 għamilna reviżjoni ta' kustonijiet legali u prattiċi kollha li ltajna magħhom fil-jura ġasta kellna ċaqsam il-mandat tal-Res Ewropew is-sena l-oħra kellna diskussjonijiet tematiċi fil-Eurojust fil-bord ta' ġestjoni wkoll kol, tħanna fiktar dettal fir-rigward tal-kwistjoni tal-kundizzjonijiet tal-ħabsijiet fejn u applikat il-mandat tal-Rest Ewropew u kif nistgħu naraw li jkun hemm komunikazzjoni xierqa bejn l-istat li jkun qed joħroġ bil-mandat u dak li jkun qed jeżegwixxi l-arrest. Issa l-slide li jmiss naħseb li hija importanti ħafna għaliex turi il-ħidma tal-Eurojust fitlet oqsma ta' priorità il terrorizmu iċ-ċiberkriminalità u il-traffikar tal-immigranti illegali. Il-terrorizmu dan kienu punt importanti ħafna u minħabba l avvenimenti li rajna qoddimna ma nidux ninsew li l-Euro ġas mill-2015 inna voluti e, fil-attakki terroristiċi kollha li kellna qoddimna, kellna attakki tal biza f'Pariġi, f'Brussell, f'Berlin, fil-każijiet kollha aħna konna attivi ħafna biex namlu dak li dejjem namlu. Ġifiri, nizguraw li kunem assistenza reċiproka f'waqta u li kunem kooperazzjoni ġudizzjarja u sforzi ta' koordinazzjoni u naħdmu f'permezz tal-ġitz u nezekuxxu dawn il ta tal-Arrest Ġejtu informati wkoll li aħna qegħdin naħdmu f'aspetti tekniċi u strateġiċi għax dawn l-aħħar erba' snin kellna laqgħat tekniċi fejn naqdu il-prosekuturi ta' kontra terrorizmu fuq livell tal-Eurojust. It-tim ta' sala li għaddiet kien dwar setat fi kasar emerġenza, l-użu ta' intelligence f'reati relatati ma' terrorizmu u kif nistaw naħdmu għal naqqas ta' radikalizzazzjoni. U dawn kienu suġġetti importanti ħafna għal persekuturi ta' kontra terrorizmu u il-ħidma tagħna qed twassal anke biex ikun hemm terrorism convictions monitors u kellna ir-raba rapport dwar il-ġellieda barranin li ġie ppreżentat lill-Ministri tal-Ġustizzja f'Diċembru. Issa, is cbrn e, dan il-handbook illi għandu x'jaqsam fuq sustanzi radjoloġiċi nukleari, bioloġiċi u kimiċi fejn aħna rajna l-istituzzjonijiet kollha fuq livell Ewropew nazzjonali ikunu fisseħ f'każ il-prosekutur ikunu jaħtieġu din l-informazzjoni biex dan ikun aġġornat eh, dispożizzjoni tagħhom. Issa iċ-ċiber kriminalità u importanti ħafna bid-10 ta' Ġunju ser innedu eh, cyber judicial monitors Anzi, il-European Judicial Cybercrime Network li aħna rajna li dan qed jespandi ma rajniex palu fil-passat, dan iżda jista' ikollu impatt fuq livell globali. F'dan ir-rapport annwali hawnhekk itkellimna anke dwar l-infrastruttura trasport li affettwat il-netwerk kollu biex dawn it-traffikanti kunu jistaw jamlu phishing, jihdu dettalji tal passwords, per eżempju, ta' emails. U jizaw dawn is-sistemi għal reati kriminali. Domna ħafna ma fl-ħar wasalna r-riżultati u fl-ħar it traffikat tal-immigranti illegali kellna wkoll ksibna wkoll riżultati u tqajna mal-persekuturi kollha involuti. Kien hemm każ partikolari fid-dokument anke li jispjega tajjeb ħafna illi mhux neċessarjament inti tittasal għal laqa fil-ġura ġastess jista' jiġi deċiż min l-aħjar li iwetta il-każ mux se li nuri l-istajt kollha. Għandek kwistjoni ġudizzjarji ta' ġurisdizzjoni fejn għandek ħafna każijiet u ħafna pajjiżi involuti. Issa il-parteċipazzjoni ma' l-Aġenzija tal-ġejiet xej u fl-aħħar slajd importanti ħafna importanti għalina u skont anke dak li qed isir fil-Frontex u l-regolament tal-Europol. Aħna involuti kollha fil-ġlida kontra l komunità organizzata. Importanti ħafna illi dak li għanna fil-regolament jiġi irrispettat fil-regolament tagħna wkoll. Grazzi tassew. 10:30. Għanna vot fl nofs. Urrit eh, eh, esana kemm jista' jkun kmini qabel dik dak il-ħin. Hemm tant sustanza f'dan ir-rapport li se jkun ħafna kellima. Eh, nitlobkom kollegi li titkellmu għal ftit minuti biss anki jekk ikun hemm bżonn titkellmu aktar għax ħaġa importanti ħafna din tal-Eurojust. Nibdew Sur Voss illi huwa il-rapporteur. Grazzi, President. Grazzi, signora eh, tal-li ġejta unek fostna l-lum u grazzi anki ta' il-ħidma kollha tal-2016 U importanti ħafna il-ħidma ta' Eurojust, specialment fuq dak li għandu xjaqsam anki il-problemi transkonfinali u fuq il-terrorizmu, il-ġlida kontra terrorizmu, u ċiberkriminalità il-żmien għal eh, ħin eh, il-ħin li għandi għad dispozizjoni u qasir ħafna u rrid nitkellem fuq l-iktar affarijiet importanti fuq dak li rigwarda l-futur eh, fuq il-ċiberkriminalità. kriminalità aħna għanna namlu dejjem iktar sforz biex inkunu iktar attivi. Verament innipruvaw infittxu anki provi ta' din il-kriminalità transkonfinali. Jekk inti tkun tista' tatina parir tiegħek fuq dan is-suġġett eh, tkun ħaġa tajba u nirringrazzjak. Issa, fuq dak li għandu xjaqsam din il-network, eh, kelli il-possibilità li n-istudja din il-kwestjoni. Hemm kwestjoni wkoll umana. Hemm bżonn illi wieħed jaġixxi anki fuq il-livell internazzjonali. U jiena nixtieq inkun naf jekk intkom tistudjaw xanki dawn l-aspetti. U bat fuq il-kwistjonijiet fuq il-fake news. Nishti nistaqsi, il-sistemi demokratiċi tana qed jiġu eh, imbabsa u nishti kom ta' tajdenna xaħġa fuq dan, bat eh, l-ispionaċ kommerċali ċinis Eh, u dana jisir anki eh, fuq eh, bid-dinja elettronika forsi rridu namlu xi ħaġa fuq dan u nistaqsi u anki nishtiq najt li huma l-istrutturi li rridu nbidlu jew anki l-liġijiet li rridu nbidlu biex nkunu dejjem iktar effettivi fuq livell internazzjonali u transkonfinali. U bat fuq dak li għandu xjaqsam ma l-informazzjonijiet li intkom għandkom bżonn biex tagħmlu l-ħidma taħt ta'kom jaħdmu tajjeb eh, dawn l-iskambi ta' informazzjoni nistaqsi u batem il-kwistjoni tal-Brexit eh, l-istruttura tal-Eurojust ovvjament se jkolla titbiddel eh, issa wara l-Brexit nishtiqek tajdinna xaħġa anki fuq dan, fuq dan il-punt. Grazzi, Silvia. Eh, Silvia Kaufman. grazzi signora Konigs, jiena kontenta li inti ġejt fostna l-lum, jiena eh, il-rapport li inti prezentajt u verament impressionanti. Eh, u bla dubju l-Eurojust et jagħmel hidma eccellenti. Bla dubju il kollega diġa għamillek ħafna mistoqsijiet u, u jiena essa jekk ħares lejn futur nishtiq nżid waħda, domanda waħda. Mill-lider fuq il negozjati fil-Kunsel fuq il-prokuratur eh, prosekutur Ewropew eh, mill-lider hemm e, e, e, diffikultà eh, fl-għażla ta' sede għal dan il-prosekutur Ewropew. U dana jista' jkollu anki impatt, riperkussjoni fuq il-kooperazzjoni ma' Eurojust, per eżempju, eh, jekk sede eh, tista' tkun l-istess waħda, anke jekk ma nafux li ma se tkun l-istruttura ta' din l-istituzzjoni. Grazie. Issa għanna anki shadow, il-Signora e Grisbeck. E, pres, grazzi, President. Grazzi anki l-Signora Konings għal din il-prezentazzjoni dettaljata tal-15 il-rapport. Illi qed jgħid illi x-xogħol illi qed isirwa eh, xogħol sowa u profond. Jiena kuntant kontenta ħafna bl-analizi eh, li inti prezentajt inna fid diskors tijak, mod eh, partikolari, bizzida tal-4% tal-kazijiet illi fihom l-istati membri talbu assistenza l-Eurojust. Dana juri, kemm huwa importanti illi e, e, e, nqajmu l-kuxenza l-istat issa għedin jifmu kemm importanti l-Eurojust. Din l-idea li jitolbu assistenza l Eurojust u ankoraġġanti ħafna u importanti ħafna. Et naraw ukoll li jemdejem dejjem iktar Eh, eh, użu eh, ta', ta, dan l-istrument. Kif inti semmejt fl-aħħar ta' diskors tiegħek, aħna nistgħu ngħidu illi il-kooperazzjoni qed intensifika ruha wkoll fil istħarriċ fis-setturi kollha li inti tkellimt fuqhom, iċ terrorizmu, l ġvida kontra il-riċiklaġġ tal-flus, il ġvida kontra terrorizmu, eċetera. L-istant huwa importanti l eurozup jiżviluppa b'mod konkret u effettiv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 U allura il-prezenza tal-euro ġustu u xewqa biex il-ċittadini kun jistaw e, iżidu s-sikurtà e, lehom. U jina issa nishtiq nitkellem fuq dossier li qed naħdmu u jissa li kienet suġġetta proposta raċenti tal-Kummissjoni fuq il-kwestjoni e, tal-frizar u l-konfiska tal propieta tal-kriminali fl-Istati membri. Em proposta ta' regolament attualment fuq diskussjonijiet eh, li saru xifti ġematilu, nishtiq nkunnaf naf eh, kemm huwa involut Eurojust fuq dan id-dossier importanti ħafna u nishtiq nkunnaf naf xi ħaġa aktar fuq il-kooperazzjoni li forsi diġà teżisti għall-aġenzija fl-aġenzija fuq dawn is-suġġetti. Umbagħad inti tkellimt fuq 10 ċentri ta' koordinazzjoni, 10 ċentri operativi li jitkellmu fuq temi importanti u min jista' jistabilixxi li għandu jinħoloq ċentru u min jagħmel ir-rabta bejn iċ-ċentru u l-Eurojust. Umbagħad li huma suġġetti speċifiċi li jiġu studjati f'dawn iċ-ċentri. Inti tkellimt fuq it-traffikar tal-bnedmin, aħna dana rajnih fi slide li inti prezentajtinna, ma forsi mbagħad tista' tibatinna bl-email xi dettalji fuq dan jekk huwa diffiċli wis tgħidilna bleħnek, un bat aħna fuq l-iskambju ta' informazzjoni din hija ħaġa importanti ħafna nitkellmu dejjem fuq di. Jien nixtieq nistaqsi kellek diffikultajiet strutturali ma' ċerti stati membri meta nqabbilhom ma' oħrajn u mbagħad biex nala l-aħħar mistoqsija fuq il-rabtiet futuri ehm, mal mal-maġistrati fil-futur Eh, eh, il-pakket li dejjem timxi qudiem il-kollegi jaqblu jista' jkun hemm eh, kooperazzjoni msaħħa u x'forma tista' tista' tieħu din il-forma ta' kooperazzjoni. Is-Sinjura e, Holmajer, grazzi President. Jiena wkoll kontenta li inti edha fostna, Sinjura President. U nirringrazzjak tal-li tajtna dawn informazzjonijiet preċiżi fuq l-iżviluppi ġodda. Il-kwistjoni eh, fuq eh, il-ħabsijiet li il inti semmejt kienet interessanti ħafna u id-diffikulta eh, fuq l-applikazzjoni tal-mandat ta' rest Ewropew eh, aħna dina tkellimna fuqa meta tkellimna fuq radikalizzazzjoni anki Eh, fuq dak li għandu xjaqsam eh, il-gruppi kriminali organizzati illi umbat dejjem iffittxu fil-ħabsijiet eh, illi attiraw zazah Eh, u jirreklutawom. Jiena nixtieq nkun naf jekk fl-opinjoni tiegħek jekk hemmx bżonn ta' miżuri oħra biex inkunu nistgħu nkunu iktar attivi fl-Istati membri jew jekk l-Ewropa tistax eh, ta' poġġa eh, għax nerġanajt din il-kwistjoni tal-ħabsijiet hija waħda mill-iktar problemi perikolużi illum. Jena nħoss illi dan huwa punt importanti ħafna. U bat nixtieq nkun naf ukoll jekk fost il-personal u l-funzjonari tiegħek hekk inti għandekx biżejjed persuni speċjalisti illi illi huma esperti fuq iċ-ċiber kriminalità. U bat uh, fuq dak li għandu xi ma' ċifri uh, fuq il-personal u l-possibilitajiet finanzjari kif hija situazzjoni fuq dak li għandu xaqsam ma' reklutament tal-personal. Grazzi, tajtuna ħafna mistoqsijiet nishtiq li konna aktar eh, ħin biex nitkelmu u nirringrazzjak minn qabel. Eh, Signora Kinnici. Grazzi. Grazie President. U grazie anche li signora Comex al prezenza tijak e, eh, u alle informazzjoni tkolla li tajtna l Naturalmente Naturalment il-kollegi già għamlu mistoqsijiet e, interessanti u għalix e, sujġetti li titkellem fuq um importanti ħafna sikur ta' fil-pajizi tagħna. Jina b'mod partikolari nixtieq nisħaq fuq il-fat għalli xina fimt mill-rapportijak li kienem fil-fat illi huwa fat pozittiv anki li kienem tisħiħ tal-kooperazzjoni eh, u tal-skambju eh, ta' esperienza eh, bejn l-eġenziji l-oħrajn u l-Eurojust, l-eġenziji legali u l-Eurojust li għandha ruol importanti ħafna specialment fil-attività ta' ġudizzjarja u ta' stħarriċ. Jien nixtieq nitkellem fuq żewġ aspetti li jiena naħseb li rridu nagħmlu ħafna, naħdmu ħafna ħafna. Aħna għamilna eh, direttiva biex neġildu kontra terrorizmu kien fija ħafna normi, speċjalment eh, specialment il-ġlida kontra l-finanzjament li inti tkellimt fuq dan is-suġġett. U mbagħad hemm id-direttiva għal eh, għal-konfiska u tal-propieta tal-kriminali. Però fl-opinjoni tiegħi forsi nistaw anki naħsbu illi ikunem konfiska minar kondanna fuq il-modell taljan. E, anki ġifiri biex naħdmu fuq il-prevenzjoni. Nishtiq nkun nafxini għal-opinjoni tiegħek fuq da. U bat is-suġġetti l-oħrajn illi naħseb li ta' min jaħdem huma l-kwistjoni fuq il- Eh, eh, traffikat tal-bnedmin. Inti ftit ilu eh, anki tkellimt fuq il-kooperazzjoni ma' Frontex. Inti tħoss illi din il-kooperazzjoni tista' teżisti u kif tista' tiġi msaħħa għax dan huwa wieħed minn dawk ir-reati illi huma maħluqa minn organizzazzjonijiet kriminali propri u dan huwa aspett ieħor li xtaqt nagħmel mistoqsija fuqha anki fuq il eh, fuq il-diffikultajiet li wieħed jimplementa il-mandat ta' arrest Ewropew li inti semmejt anki qabel inti għad li dawn id-diffikultajiet huma eh, propju fiċ-ċentru ta' dibattitu speċifiku li fuq diskussjoni speċifika fuq is-suġġett. Jien nixtieq nistaqsik jekk dawn is-su diffikultajiet diffikultajiet nistaw nelbuhom u kif nistaw nelbuhom meta eh, meta nqisu ħaġa li nemmen fiha ħafna proe, eh, ċoe il-armonizzazzjoni ta' leġiżlazzjonijiet eh, meta nibdew minn eh, kunċett ta' eh, ta', krim, ta, ta organizzazzjonijiet kriminali li forsi llum ma, ma, ma anzi mhux forsi illum verament ma ma jeżistix u għalhekk illum eh, joħloq problemi għall-implementazzjoni tal-mandat tal arrest Ewropew. U għala jekk huwa possibbli nixtieq nkun naf x'inhi opinjoni tiegħek fuq dawn il-mistoqs, fuq dawn il-punti. Grazzi. Grazzi, Katerina, Tomis Czakowski. Grazie, President. Grazie, Signora Konings, tal-li edha fostna. Il-kollegi semmew ħafna mistoqsijiet, imma jiena se sen ankina għandi xi mistoqsijiet importanti l-ewwel waħda Beta fl-Unjoni Ewropea se jkollna il-prosekuturi fl-Unjoni Ewropea li ma jaħdmux l-imkien fil-Germania per eżempju et jimportaw et jesportaw il-karozzi fil repubblika Ċeka eh, bil-speedometers li kunu minn babsin, allora bekk il-mileage ikun imnaqas, x'nistgħu namlu fuq dan dan huwa reat u hemm kwantitajiet għoljin hawnhekk biljuni ta' euro meta meta wieħed is E, e, il-manipolazzjoni ta' takimetri u ma t-ċiber kriminalità. Rajna aħna il-grafiku fuq eh, l-abilità tal-prosekuturi li jiddeċidu eh, xinuwa eh, xinuwa ċiberkriminalità u xmuwiex li huwa diffiċli, inti tkellimt fuq it-taħriġ tal-prosekuturi, mhux dejjem il-prosekuturi kunu jafu xi tfisser il-kelma ċiberkriminalità, għandna bżonn ta' esperti għax inkella ma nistgħux naslu għal deċiżjonijiet fuq dan it-tip ta' reat. U tielet mistoqsija li importanti wkoll hija il-sentenzi li nataraw kontra traffikar il-Frontex reċentement kritikaw il-soċieta ċivili. Għalix, għax hemm il-persuni li qed jiġu eh, eh, li qed jaslu direttament mill-Libja. Mil eh, Lopez Aguilar Grazzi, Signora, tal inti prezenta. Jena nishti namillek zoċ mistoqsijiet speċifiċi. l onet fuq il-Panama eh, Papers, fuq il-Komissjoni ta' eh, inkjesta. Hemm ħafna illi eh, membri tal-libe illi għandhom anki post fil- dan il-Komitat Speċjali. Aħna serna nafu fuq laqa ta' koordinazzjoni li seħet fil-Eurosat fuq il-Mossack Fonseca fuq l-attivitajiet mal-prosekutur pubbliku tal-Panama e, e, e, li kienet organizzata mill-Italja u mill-Germania ma bil-parteċipazzjoni anki ta' rappresentanti kollha tal-Istati membri nazjonali fil-istruttura tal-Eurojust. Nixtieqek tajdenna kelmtej fuq dan u tajdinna x'kienu riżultati u anki it-titjib futuri tal-kooperazzjoni mal-ġurisdizzjonijiet illi urew flus flejes moħbija eh, illi ġejjin minn oriġini illeċita li rigwardaw traffikar u anki negozju oħrajn. U anki eh, fuq il-futur tal- tal-istituzzjoni tal-prosekutur pubbliku e li importanti ħafna u jinn ħafna li ġildu għalija e, għandu jkunem jkun hemm immaginaw e, nimmaġinaw fuq den il-kooperazzjoni msaħħa e, li għandha tasal minn moment għal ieħor issa imma l-artiklu 86 tal-tħaddim tal-Unjoni Ewropea jagħti l-idea li din jista dan jista jiġi mibni fuq il-euro ġust preesistenti ma sa qed issa għet tiġi l-idea eh, illi għandhom jeżistu tnejn li huma żewġ aġenziji il-prosekutur u l-Eurojust. U x'impatt taħseb li jista' jkollu l-istituzzjoni tal-prosekutur fuq it-ħaddim normali tas-sitwazzjoni attwali eh, tal-Eurojust? tal prosekutur fuq it ħaddim normali tas situazzjoni attuali tal eurojust tkabber ta' mezz. Għatmal kollegi u nirringrazzja l-President tal-Eurojust liġit ġiet għawnek biex taqsammana il-ħsibijiet taħħa dwar l-rapport annwali. Jena mistoqsi, mistoqsijiet zar. l ewwel net waħda mill-slides hemm referenza għal-raba um, rapport dwar um, foreign fighters. Jina nibqa ninsisti jew nirrimarka fuq id-dubju tiegħi dwar dan it-terminu. Um, tista tagħtina ftit iżjed informazzjoni dwar x'kien fih dan ir-rapport għalfejn kellna bżonn ir-raba wieħed u x'inbidel mir-raba meta mqabbel mat-tielet mat-tieni u mal-ewwel wieħed. Jiena inħoss li mhux qed nanalizzaw eżattament fil-profond xem ħażin fis-soċjetajiet tagħna x'qed isir ħażin u kif fil-ħabsijiet, fil-ħabs qed jiġu radikalizzati dawn in-nies war li jkunu impoġġija hemm fuq reati ħafna iżjed minuri. U t-tieni il ir-rapport jirreferi għal 249 laqat ta' koordinament li tagħhom hemm 87 mal-Europol. Jekk inħarsu l qudiem kif tara ir-relazzjoni bejn il-Eurojust u l-Europol jista' jibqa' jiżviluppa biex inkunu verament inkunu nistgħu realistikament inkunu aħjar fil eh, meta nikkombattu it-terrorizmu u il-reati transkonfinali. Thank you very much, colleagues, for your excellent questions. Grazzi kollegi, il-mistoqsijiet kienu eccellenti, sa signora Konex għanda xar minuti biex tati risposti taħħa dettaljati. E, Nishtiqkom e, ta', tikom anki risposti bl-email għal xuħut minn e, dawn il-mistoqsijiet imma nishtiqek tamel kull ma tista f'dawn l-10 minuti li baqalek biex tati Eh, se namel eh, il-ħila għaj kolla, u eżerċizzju diffiċli. Hemm ħafna kwistjonijiet ġudizzjarji u legali u idkom għadkom bżon ta' access għal-evidenza inkripzjoni għanna Eh, ħafna problemi, anki għanna telf ta' data u, u l-unika eh, gruppi li qed jibbenefikaw minn dawn is-sitwazzjonijiet huma propju il-kriminalità. U, u dira ġiet diskusta f'dawn l-aħħar laqat tal-ġudikatura Ewropea. Eh, eh di kienet la importanti li ħadna f'Eurojust kienet inizjattiva tajba ta ta kienet um ħafna, kienet kienet importanti u jina nirringrazzja ħafna il-DG Home li sponsorizzawa fuq l-encryption għaliex għax jekk dawn il-kwistjonijiet ma jġux irsolvuti f'waqthom, allora ma nkunu qatt nistgħu eh, niġildu kontra kriminalità b'mod effiċenti jista nista naraw illi l-Euro Just Bist bil-Departiment tal-Ġustizja u fl-imkien mal-settur eh, privat jista aħna eh, nifmu eh, eh attività li kienet eh, edha eh, edha ikolla impatt fuq 28 stat membru u dan huwa aspett tal-ċiberkriminalità li ma nistawx nevitaħ. Entkom tkellimtu anki fuq l-espjonaġ. l espjonaġ Eh, jiena naħseb li jkun hemm possibilità anki li jkollna test fuq l-infrastruttura. Eh, U il-moment, eh, attualment li aħna għedin nitkellmu fuq il-trasport, l-enerġija, irridu ninvestu iktar fil ġdida kontra kriminalità mux bis fuq livell ta' forzar tal-liġi, manki fuq livell ġudizzjarju. Dana għandu anki prezz u għafidejkom t-deċidu jekk xinu importanti u aħna nirringrazzjawkom għallajnuna notakom għanna bżon ta' iktar livell imma fuq dan il-livell. It-tini punt fuq il-Brexit. E, l-artiklu 50 issa ġa e, ġi u aħna issa irridu naraw kif il-negozjati se jimxu u sal-aħar tan negozjati aħna ma nafux sal-ima punt se kunem impatt konkret, speċifiku, waħda mill-possibilitajiet jistaw kunu illi jista jkonna ftejim ta' kooperazzjoni ġudizzjarja kif kellna kima pajjiżi oħrajn fl-Unjoni Ewropea eh, li ħatkun eżerċizzju eh, rridu nibdew fil-ħin li fil-Renju huwa post importanti għal Eurojust għandu jkun hemm sitwazzjoni li kulħadd għandu jirbaħ minna mhux jitlef, rridu niġidu eh, għandu jkollna iktar Ewropa u mux inqas Ewropa. Fuq il-kwistjoni fuq il fuq l-IPPO, fuq il-prosekutur. il prosekutur Għawnek nistan inkludi l-mistoqsijiet kolla li rigwardaw il rabta bejn e, l-Eurojust u l uffiċu tal-Prosekutur. Bla dubju l uffiċu tal-Prosekutur se jikonċentra fuq il-reati e, e, PIF illi hija reat partikolari. Aħna inkopru il reati kolla dana għana nikonsidrawhom bħala zewċ organizzazzjonijiet differenti li qed jaħdmu fuq uh, reati differenti, però e, koll etnejn edin hemm biex jagħtu l-appoġġ tagħhom l-Istati membri għandna ġlida effiċenti u effettiva kontra l-ista uh, e, l-EPPO għandu jiġi stabilit suppost uh, minnajr spejjes u dan huwa pjuttost diffiċli, però rridu naraw li uh, il-fat li l-Eurojust huwa involut fil-ġlida kontra l-forum l-oħra tal-kriminalità, allora aħna għanna bżon e, nisaħħu u nsibu nisiru dejjem iktar b'saħħitna kif aħna għax il-terrorizmu mhux qed jieqaf u anki it-traffikar tan-nies qed isir dejjem iktar għawi u għanna bżon ta' dejjem iktar appoċ biex inkunu iktar saħitna li neġildu kontra dawn il-networks kriminali u sforzi minna ta' terroristi. Kienem eh, zida u koll fi situazzjoni aħna zidna 9% eh, fil-intensità tal-ħidma tagħna u aħna effiċenti u konkreti u aħna eh, naturalment nimxu skont il- eh, talba u dejjem aħna nimiraw lejn riżultat konkretu una u għed me riżultati importanti u propju dan li frizar tal-assi u l-konfiska aħna għamilna ħafna passi għabazi tal-esperienza tagħna għax l-aħjar eh, eh, ġestjoni tal- eh, irkupru tal-assi li mu laħjar għafas legali u aħna dak li naj natu dak li jihdu deċizjoniet u għabbażi tal-esperienza, dak li jahdem, dak li ma jaħdemx, dak li għandi bżon għal-ġestjoni transkonfinali, tal-irkupru tal-assi eh, eh, u aħna l-esperienza tagħna naqsmu magħkom. Aċar eh, ċentri operativi veru il-maġġoranza tagħhom kienu immexxija minn erba' pajjiżi. Franza kienet waħda minn dawn il-pajjiżi u il-kriminalità f'dawn iċ-ċentri kienu principalment il-ħasil tal-flus. Signora Holmajer, inti għamilt referenza għall-importanza tal-ħabsijiet għal żewġ mistoqsijiet. Waħda eh, kienet fuq l iaw u l-oħra fuq il-kondizjoniet inaċċettabbli fil-ħabsijiet u anki il-radikalizzazzjoni il radikalizzazzjoni illi e, e qed jiġu konsiderati bħala inkubaturi tal-radikalizzazzjoni. E, dan huwa fil-rapport fuq il-Foreign Fighters kif talbuna l-Ministri tal-Ġustizzja f'Ottubru ta' sentejn ilu. Il-repressjoni mhijiex l-uniku mod il-qudiem illi impoġġhom il-ħabs dawn it-terroristi mhijiex l-aħjar mod irridu naħsbu fuq diversjoni mill-ħabsijiet, mid-detenzjoni, u rridu naraw eh, dak li wasal għall-aħjar l-aħjar riżultati dan qed jiġi anki diskuss mal eh, mal-koordinaturi kontra terrorizmu. Umbat l-aħħar mistoqsija il-problemi eh, tal foreign fighters mux risolvut, e, e, il-em periklu, e, anki ek wieħed biss jerġa' lura anki dan huwa ħaġa inaċċettabbli. Aħna ma nista' nieqfu fil-ġdien il-ġlieda aħna din is-sena se nikkonċentraw bil-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi eh, biex infittxu fl-evidenza digitali sur vost tkellem fuq il-cloud computing eh, nets u fuq il-telf ta' data eh, hemm ħafna attività terroristika qed issir fil- fl-internet. U xini rabta bejn il-terrorizmu u il-kriminalità organizzata. Bla dubju, em rabta u il- il-fat li insegwu l-flus u irridu namlu ħaġa fuq il-konfiska u anki eh, il- il-repressjoni ġudizjarja ħaġa u l-infurzar tal-liġi ħaġa oħra. Aħna għadna ma, ma zvilupajnix bizzejċ. Anki l-intelligence, per eżempju, fil-proċessi. Eh, Fu il-senjora Konnici, Kinnici, u għaveru illi il-problema ta' armonizzazzjoni u ta' definizzjoni komuni, ta' approċ komuni eh, ta' reati kriminali. Eh, Pero hawnhekk għana element kritiku li huwa dak ta' żmien u jekk aħna rridu traduċu fatti fiżiċi eh, f'reati kriminali qegħdin naħlu żmien. Inti tiġi mill-Italja, intkom għandkom esperjenza eċċellenti fil-ġestjoni tal-mafja, imma xinija il-mafja? jekk intkom ħatu inizjativi fu mux fuq il-reati organizzati ma fil-parteċipazzjoni imma dana ma jeżistix pajjiżi oħrajn u qed naraw fil-mafja qiegħda iżid l-attività tagħhom ta' ħasil tal-flus u anki ta' traffikar eh, fi stati membri oħrajn. Huwa eh, tajjeb li wieħed jadotta l-istess standards li ġew adottati fl-Italja, mbagħad fuq iċ-ċiber kriminalità hawnhekk għandna differenzi bejn id-definizzjonijiet u wasal il-moment. Eh, eh. Uh, especially uh, uh, il-wiretapping u teknika ta' investigazzjoni jekk m'għandniex l-istess standards l-uniku mod u biex ikonna dan għal reati speċifiċi fuq it-taħriġ il-remembru ta' eh, mil repubblika ċeka ma u problema eh, din il-kwistjoni, u problema li jeżisti fl-istati membri kolla, Il-taħriċ e u eh, eh, elementari, vitali. Ehm, Il-Eurostat kienet qed torbot EC3 u l-25 desks u anki il-network tal-cybercrime ġudizjarja il-konċentrazzjoni ta', ta persuni esperti u dana għandu jinxeret bin-naħa tal-esperti le pajzi kollha. U dan għandu jkun eh, l-istess atteġġament fuq il-ċentru kontra terrorizmu u anki il-traffika eh, eh, eh tan-nies u fuq l-aħħar mistaqsija ta' Sur Lopez Aguilar u anki dan kienet fir reċenzjoni tal-istampa jena ma nistax nirrivela dak li intqal. E Kienem tini laqa reċentiment mal- mal-prosekutur ġenerali tal-Panama u il-nexina anki nistidnu l-autoritajiet panamensi rajna illi ah, illi irċevew tal-bit u l-aspetti kolla ġudizzjari ġew diskussi fl-aħħar laqat u aħna eh, nħarsu l-qudiem biex eh, illi aħna Eh, inkunu nistaw nimplementaw u nissodisfaw dawn it-talbiet. U ma kollha kwistjonijiet legali u hemm l-opportunità ta' eh, tal-possibilità li nitkellmu fuq dawn il-problemi speċifiċi bilateralment. Jiena naħseb li rispondejt għal mistoqsijiet kollha jekk le niżguraw illi dana namlu b'mod bil-miktub. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni u anki tal-appoġġ eh, li tajtuna anki fuq il-budget u u anki għal-futur, nirringrazzjakom minn qabel. Grazzi, grazzi tal-li weġib ta' dawn il-mistoqsijiet kollha li kellna mill-membri u fisem il-Kumitat nawgura lilek u il ħaddima tal-Eurojust laqwa xewqat. U pieċir pjaċir nil-għawk fostna. Grazzi kollegi ngħaddu issa l-punt li jmiss se nivvotaw jekk xi ħadd m'għandux il-karta tal-vot jekk jogħġobkom ħudu ħsib issa ħalli nirrekordjaw il-votazzjoni li tagħkom. Għana aħna jekk eh, għam din l-indikazzjoni għal votazzjoni iva ħadna nota. Tajjeb, mela eh, naddu għal votazzjoni mela kull minn mhux qed jipparċipa fil-vot jekk jogħġbu eh, ftit ta' silenzju biex inkunu nistgħu nipproċedu. Tajjeb, il-votazzjoni wara ftejim li kellna fl-aħħar laqgħa ta' trilogu fis-26 ta' April u l-konfermata Koreper fit-3 ta' Mejju Issa naddu għal vot għal format uniformi tal-vizas. Silvi Ivon Kaufman hija rapporter. Tixtieq tagħmel intervent le mela nivvutaw? Il-votazzjoni miftuħa. Has everyone voted? The votes? No, everyone has not voted yet. Has everyone voted? The vote is closed. Votazzjoni And that is carried 33 votes for. Tlieta u tletin favur, erba kontra memx astazzjonijiet. Nifirħu l-rapporter Sylvie Von Kaufman. The voting time, colleague. Mela, bekk temmejna s-sessjoni tal-votazzjoni.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 colleagues, uh, we pause for a... Kollegi, se nifqu għal ftit. Sekkem kullħat jew postu, un nibdew il-punt li jmiss. Hey, colleagues, please take your... Kollegi kjoġobkom, hudu poskom, sabiex nibdew? Kollegi, fit-3 ta' april, kummissarju Julian King talab il-Kumitat tal libertajiet Ċivili, Ġustizzja u Affarijiet Interni biex eh, jiffaċilita laqa ma' rappreżentanti tal-Parlamenti Nazzjonali u nilqawkom il-koll mill-Parlamenti Nazzjonali kif ukoll mis-soċjetà ċivili. Nilqawkom ukoll biex bekk tagħtu kontribuzzjoni għal valutazzjoni dettaljata tal-politika ta' sigurtà tal-Unjoni Ewropea. Il-koordinaturi hawnhekk fil-Parlament iddeċidew li jonoraw tali talba u qablu illi norganizzaw laqa fejn il-Parlamenti Nazzjonali, soċjetà ċivili u membri tal-Parlament Ewropew setgħu jagħmlu skambju skambju ta' veduti dwar il-politika attwali ta' sigurtà tal-Unjoni u bekk jina nilqa fisem il-Parlament Ewropew id mistidna distinti tagħna mill-Parlamenti Nazzjonali u anki atturi varji mis-soċjetà ċivili. Għandna programm separat għal dan il- din is-seduta din il-laqa li se jkollna u tistgħu tieħdu kopja minn din il-kamra. Jekk joġobkom irrispettaw il-ħin għad-dispożizzjoni tagħkom għaliex ovvjament ma tantx għandna ħin għad-dispożizzjoni tagħna. Wara l-prezentazzjonijiet, il-membri tal-Parlamenti Nazzjonali jistgħu jikkontribwixxu għad-debattitu biex tagħmlu jekk jogħġobkom għatu eh, l-isem tagħkom lill-uffiċjali fil-Kamra biex bekk niġbru isimkom. Għall-ewwel parti jiena ngħaddi l-kelma minnu fih lill-Kummissarju King, il-Kummissarju eh, għal Unjoni ta' Sigurtà biex bekk itina xi sejbiet preliminari u anki l-isfond ta' din il-valutazzjoni dettaljata nilqawk mill-ġdid kummissarju u inti għandek 10 minuti għad dispożizzjoni tiegħek għal din il-preżentazzjoni. Grazzi ħafna President. Grazzi wkoll onorevoli membri ta' din is-sede kif ukoll ħbieb mill-Parlamenti Nazzjonali u kif ukoll mill gruppi varji ta' soċjetà ċivili li huma fostna dal-ħodu. Jiena tassew grat lil kumitat Libe tal-li organizzaw din l-opportunità biex ikonna dan l-iskambju. Jiena partikolarment grat lil dawk fostkom illi għamlu ukoll vjaġġ speċjali apposta biex intom tkunu prezenti hawnhekk tal-ħodu. Jiena napprezza l-impenn tagħkom. Jiena wkoll ħadd impenn qoddim il-Kumitat Libe fis-sajf li għadda li aħna norganizzaw valutazzjoni dettaljata tal-linji ta' politika f'dan il-qasam. U bekk dinja parti mis-segwitu għal tal pen. Jiena fil-bidu minix sendu bus fl-interventi għalix eh, raġuni ta' din il-laqa wara kollox hija illi eh, nisimaw minantkom għandkom qabel xejn. President Juncker ħoloq dan il-portfolio għal Kummissarju ta' Sigurtà tal-Unjoni is-sena l-oħra biex bekk niġbru flimkien id-direzzjonijiet differenti ta' xogħol illi huma dejjin bħalissa dwar kwistjonijiet dwar is-sigurtà biex bekk nippruvaw flimkien immexxu l-aġenda fuq dan il-punt. Narfu illi f'ħafna każijiet l-ewwel responsabilità għas-sigurtà interna ta' fidejn l-Istati membri. Minħabba natura transkonfinali ta' teddidit li ninfaċċaw kemm jekk kienu terrorizmu, eh, reati fuq l-internet jew reati seri li huma organizzati, xorta waħda hemm rol fuq livell tal-Unjoni Ewropea biex nappoġġaw u nejnu l-isforzi biex nindirizzaw tal-isfidi. Jiena nqis l-rwol tiegħi bħala rwol li rispetta b'mod sħiħ id-drittijiet fundamentali biex bekk naħdem ma' numru ta' imsieħba biex nalqu l-ispazju fejn it-terroristi u l-kriminali ikunu qegħdin joperaw biex bekk inċaħduhom mill-mezzi li jippermettulhom biex jaħdmu il-flus, l-ammunizzjoni, il-mezzi biex huma wkoll ikunu mobli, dana kollu jinkludi wkoll il-ħidma fuq il-prevenzjoni ta' terrorizmu u anki il-ħidma biex niġġildu ir-radikalizzazzjoni. Però fit-tieni punt ukoll sa' insemmi u naħseb li għal punt importanti dan illi imbidlu u anksi nibnu il reżiljenza tagħna, insaħħu l-aspetti kollha tas-soċjetajiet tagħna biex bekk aħna nkunu f'sitwazzjoni fejn aħna iktar diffiċli li niġu attakkati u nkunu bekk aktar resilienti. Dan jfisser illi insaħħu l-sistemi ta' informazzjoni tagħna, l-infrastruttura kritika tagħna, l-enerġija u s-sistemi tagħna ta' cyber security li ħafna drabi dawn jiġu immirati mill-kriminali u mit-terroristi. Faċli li ovvjament najdu għom daw l-affarijiet, pero fil-prattika il realtà hija mod ieħor. Jiġifieri tikonna linji ta' politika li jkunu adattati, pero jfisser ukoll li jridu nibqgħu niffukaw fuq l-implementazzjoni. Dan jfisser illi fil-prattika kulħadd irid iwetta dak illi aħna naqblu dwaru fil-prinċipju. Jidir li wkoll li essenzjali li nkunu trasparenti dwar dak li qegħdin namlu f'dan il-qasam. Aħna nipproduċu rapport ta' kull xahar dwar l-implementazzjoni tal-Unjoni ta' Sigurtà. U fil-fatt, raġuni għalfejn din il-valutazzjoni se tkun aktar u aktar u kol bżon juża hija għaliex hija se tkompli titfaktar dawl fuq il-ħidma f'dan il-qasam. U dan jwassalni għall-an tal-qatana tal-lum, ġifieri li konna diskussjoni dwar valutazzjoni dettaljata tal-politika ta' sigurtà. Aħna nipproponu nagħmlu valutazzjoni li tmur li lin mill-sempliċi politika ta' kontraterrorizmu iżda fejn naraw li nkopru it-tlet toqsma ta' priorità identifikati fl-agenda oriġinali dwar is-sigurtà. U allura li indirizzaw terrorizmu u nwaqfu radikalizzazzjoni kif ukoll niġġieldu ċiberreati u anki inxeklu reati serji organizzati. Il-valutazzjoni se kopri miżuri ewlenin, linji ta' politika, strumenti legali, kif ukoll odot ta' implementazzjoni pratika biex bekk kollox jidħol fis-seħ mod progressiv fuq medda ta' 10 snin sa' 15 sena. L-għana unek huwa illi naraw jekk l-istrumenti legali ta' politika li għanna fis-seħ ikunux effettivi ta' skem nixtiequ u li għadhom adattati għal raġunijiet illi oriġinarjament identifikajna. Nixtiequ niġbru opinjonijiet mill-Istati membri, partijiet oħra interessati, nanalizzaw mbagħad kif il-miżuri adattati u adottati fuq livell tal-Unjoni brabta ma dawk it-tliet toqsma ta' priorità qegħdin tassew jaħdmu fir-realtà. Nidentifikaw jekk hemmx xi lakuni jew azzjoni ta' staġnar u fejn nistgħu ntejbu s-sitwazzjoni biex bekk naċċertaw illi il-miżuri jiġu implementati b'mod effettiv jekk hemm bżonn naraw jekk għandniex nimmodifikaw jew nissimplifikaw l-oqsa li huma legali. Il-valutazzjoni tal-miżuri Ewropej se jqisu wkoll l-aspett ta' proporzjonalità kif ukoll rispett għal drittijiet fundamentali, kif ukoll prinċipju l oħra bħal trasparenza, rendu kont, kontroll demokratiku, applikazzjoni aħjar ta' strumenti esistenti legali, kif ukoll approċċ aktar konsistenti u transsettorjali biex bekk niġbru flimkien il-perspettivi kollha prabta ma' sigurtà interna u sterna. Biex dana kollu jaħdem, irdu naċċertaw illi valutazzjoni tibbenifika mill-numru kbir ta' kontribuzzjonijiet bidma flimkien magħkom kif ukoll konsultazzjoni ma' partijiet oħra involuti. Għamilna konsultazzjoni ma' l-Istati membri u l-Aġenziji rilevanti u kol għassamna kwestjonarju. ħafna diġa uġbu għal din il-kwestjonarju u aħna ovvjament se nagħmlu segwitu għal dawk li għadna qegħdin nistennew minn għandhom. Mod partikolari tlabna l-Istati membri u l-Aġenziji biex jaqsmu magħna l-esperjenzi tagħhom dwar l-implementazzjoni mhux biss tal-leġiżlazzjoni iżda wkoll dwar il-finanzjament, l-assistenza teknika u kif il-kooperazzjoni qiegħda topera fil-prattika. Pala parti minn din konsultazzjoni USA edin u koll nitkelmu mal think tanks u anki gruppi oħra ta' politika li jaħdmu f'dan il-qasam mill-Istati Membri u anki minn xuħut mill-imsieba tagħna ta' pajjiżi terzi għanna sejrin nqisu ir rizultati tal-xol ta' riċerka li sar taħt il-programm ta' riċerka fost is-soċjetajiet taħt Horizon 2020 xi ħaġa li hija tassew rilevanti għal xi mis-suġġetti taħt dan is-suġġett. U allura għadu kmini wis biex najdu li għanna xi konklużjonijiet emerġenti għaliex ovvjament għad iridu nisimgħu minn għandkom illum u anki minn avvenimenti oħra li se organizzaw fil-ġimgħat li ġejjin, però li smajna sissa. Diġà qed jisħaq xi kwistjonijiet illi intom ukoll forsi tixtiequ tikkumentaw dwarhom. Din il-valutazzjoni komprensiva hija xi ħaġa li ġiet milquha b'mod tajjeb ħafna, xi ħaġa li jiena wkoll napprezza. Issa naħseb ukoll li ehm, hawnhekk għandna interess validu f'dan il-qasam biex ikollna opportunità ta' skambju ta' femiet b'mod ħieles li lin mill-qafas istituzzjonali tas-soltu. Allura rdu nirriflettu xi ftit ukoll u naraw kif u wkoll namlu dawn l-affarijiet hekk kif aħna nipproċedu fil-ħidma tagħna. Kien hemm appoġġ ukoll sostanzjali għal atti leġislattivi u linji ta' politika f'dan il-qasam. Iżda dejjem hemm aktar u aktar talbiet għal aktar attenzjoni għall-implementazzjoni effettiva din hija xi ħaġa li ħarġet mod ċar bl-ebda sorpriża. Mbagħad hemm sens ukoll ta' bżonn ta' aktar kooperazzjoni u anki skambju ta' esperjenzi fost l-istati membri u l-aġenziji tagħhom. U hemm enfasi kbira fuq l-importanza illi ikonna taħriġ adattat biex bekk u koll namlu disseminazzjoni ta' l-arfin tal-esperti. Naħseb li hija xaġa li wkoll għandna nirriflettu fuqha. Hemm ħafna interess ukoll fuq sitwazzjoni fejn niġbru flimkien ir-riżorsi u biex bekk ikonna ċentri komuni ta' eċċellenza u ta' esperjenza, partikolarment f'setturi speċjalizzati fejn forsi mhux tista' istati membri kollha ikunu jistgħu jagħmlu l-istess tip ta' investiment eżempju li smajna kemm il-darba huwa sigurta ċiber cyber security fejn aħna kena numru ta' aġenziji ta' stati membri qed jgħidu illi jixtiequ illi jisimgħu anki l-esperjenzi kollettivi li hemm hemm barra. Imbagħad hemm il-bżonn ukoll għas sinerġiji kif ukoll approċċ multidixxiplinarju fuq diversi livelli biex bekk aħna naqdu fl-imkien is-sigurtà interna u esterna biex bekk ukoll noħolqu sinerġiji fost l-awtoritajiet differenti li jaħdmu f'dan il-qasam. Ma nridux ninsew illi lin mill-aġenziji ta' forzar tal-liġi u sigurtà għandna rwol ukoll ta' dwana u anki tal-ġudikatura. Issa, rabta ma' temi li ħarġu minn dana kollu jena najt illi għaw aptit kbir biex namlu aktar fil-qasam tal-ġlida kontra radikalizzazzjoni. Tema li niltaqgħu magħha kemm il-darba hija sfida komuni u hemm interess kbir illi tassew nitalmu minn xulxin kif nindirizzaw din il-problema. U anki aspett aktar tekniku hemm ħafna interess fis-skambju u t-tisħiħ tal-esperjenza u l-kompetenza tagħna fir rigward tal-sin tad-data u l-ġestjoni ta' xewħut minn dawn l-arranġamenti ta' distribuzzjoni u sim tal-informazzjoni. Tema oħra li naħseb illi se jkonna nirriflettu fuqa meta aħna ninvestigaw il-mod kif aħna għanna nimxu l-qoddim. Pero dawn huma l-ewwel idejat li ħarġu minn dawn il-konsultazzjonijiet li għandna, illum ukoll għandna opportunità biex nisimgħu minn għandkom. U aħna sejrin nirriflettu ukoll il-femit tagħkom u l-idejat tagħkom fix-xogħol li aħna sejrin nipproduċu sas-sajf li ġej. Grazzi. Grazzi ħafna lill kummissarju King u forsi kelli nsemmi eh, kif laqa se tkun ukoll infasla mela kena il-sejbiet preliminari minnaħa ta' Komissarju King, issa fit-tini parti ta' dan is-smieħ se jkollna prezentazzjonijiet mill-Parlamenti Nazzjonali, mbagħad konna s-soċjetà ċivili, mbagħad konna il-Parlament Ewropew, il-membri li għamlu intervent, mbagħad fl-aħħar parti ikonna reazzjonijiet ta' Komissarju King għal dak li huwa sema. Mela, ngħaddu għat-tieni parti tal-smieħ. Prezentazzjonijiet mill rappreżentanti mill-Parlamenti Nazzjonali għanna żewġ rappreżentanti għanna is-Sur Ken Mezzu, il-kap tal-Kumitat tal-Affarijiet Interni tal-Parlament Federali tal- Belġu, unbat is-Sur Stefano Dambrauso, eh, kustur u membru tal-Komitat ta' Ġustizzja tal-Kamra tad deputati tal-Italja. Grazzi lilkom għal prezenza tagħkom aħna sejri natukom seba' minuti kull wieħed u nibdew vis sur Kun Mezzu. Gik joġbok. Grazzi, Sur President, Sur King, eh, l-eżis kollegi tija jawnek, Mela, il-kas tal-Belġu huwa kas kumpless, ma dana kollu se prova nispiega din is-sitwazzjoni binqas minn seba' minuti. Mela, x'nafu dwar il ġalida tagħna barranin, terroristi illi qegħdin jitilqu mit-territorju tagħna mill-Belġu. Hawnhekk għanna l-ewwel situazzjoni ta' staġnar għaliex m'għandniex profil wieħed għal dawn it-tipi ta' ġellida li stajna identifikajna. Nafu illi l-età medja hija ta' madwar 23 sena illi ah, m'għandhomx eh, rispett lejn l-awtorità tal-ġenitura għaliex għanna lakuna ta' ġenerazzjonijiet, ġifiri ma stajniex nintegraw l-ewwel u t-tieni ġenerazzjonijiet fil-fatt Umbat, punti li notajna. Fl-2015, aktar u aktar tfajliet u koll tħajru li jmorru lejn is-Sirja. ċertament jekk għal Bagdadi irrit joħloq eh, dan il-kalifat, jeħtieġ ovvjament l-irġiel, però mbagħad jeħtieġ ukoll in-nisa biex jibni din is-soċjetà li għandu viżjoni għaliha. Issa madwar l-Ewropa nistgħu naraw illi tip ta' bidla fi terrorizmu għaliex aħna fi sitta snilu u kol rajna l-attak tal-mużew tal-lut li ġi attakkat għonek fil-Belġu un bat kienem għan partikolari ta' terroristi, anki l-attak ta' Charlie Hebdo, emmek kienem għan partikolari għalix Charlo Hebdo ħolqu u kol ġbijat ta' Muhammed, xaħġa li mish permessa skont l-Islam, pero fl-2015, meta l lubba teklank u kol eh, kien attakkat, emmek innotajna illi il kol kemm maħna sirna vittmi potenzjali għal atti ta' terrorizmu. U bekk mbagħad il-gvern tagħna komunika 13 il-miżura U f'Deċembru 2015 eh, twaqqaf il-Kumitat tiegħi il-Kumitat li jindirizza il-problema ta' terrorizmu u dak li qegħdin nippruvaw nagħmlu huwa li aħna nagħmlu implementazzjoni f'termini ta' xogħol leġislattiv u li qed nippruvaw nagħmlu huwa illi nippruvaw insibu bilanċ bejn is-sigurtà nazzjonali kif ukoll il-perspettiva ta' drittijiet umani u allura jiena naħseb illi diħak huwa lan tal-laqa tagħna tal-lum u allura aħna wkoll nistennew bil-ħerqa rapport tal-Kummissjoni u aħna napprezzaw din il-ħidma. Aħna notajna illi bl-attakki ta' l-Bataklan anki fi la Pariġi, la l-Belġu u lanqas l-Europa ma kienu lesti biex Eh, ovvjament nilqaw għal dawn il-tipi ta' attakki terroristi. U għallura biex natikom xi eżempji ta' eżempju li adattajna, jina nishtiq nispiegom kollha dawn il-miżuri, pero ovvjament dawn aħjar nibatom bil- eh, bil-miktub għalix eh, diġa skadri nofs il-ħin. Pero brabta mal-Europa, per eżempju, dak li għamilna dan l aħħar kien li konna leġislazzjoni tal-PNR, iġifir l-ismit tal-passiġġieri issa qed jiġu rekordjati u Iva kena pero nistennew għad-direttiva Ewropea u bekk domna kważi ħames snin pal ewropa biex aħna ikonna din direttiva. Pero hija direttiva speċjali tassew komplessa l nifmu illi dana kollu jirrekjedi ċertu żmien. Li għamilna fil-Belġu. Aħna saħħaħna s sitwazzjoni għaliex id-direttiva Ewropea tiffoka fuq ir-rekords tal-passiġġieri għal dak xaqsam it-traffiku tal-ajru. Il-Ministru tagħna tal-Internu wkoll ħaseb li dawk li ġejjin mill-Istat Islamiku dawn ukoll qegħdin jevolvu għaliex ovvjament huma għaqlin għandhom ukoll ħafna intel u għandhom network mifrux u allura tekniku ma jafu li aħna namlu monitoraċ ta' dawn l-ismi tal-passiġġiera tal-ajru ma se jibdew jivjaġaw bl-ajru jew bil-bahar u allura aħna ħadna ħsieb ukoll dawk il-mezzi ta' trasport ukoll. U dik hija fil-fatt miżura waħda li ħadna ħsieb. Umbagħad il-prepaid SIM cards, is-SIM cards imħalsa minn qabel, issa ma tistax tibqa tixtrihom b'mod anonimu, Iżda batejna xiftit edin naħdmu forsi veloċità differenti għaliex ġanna ħafna stati membri fejn illum il-ġurnata edin jikkomunikaw l-implementazzjoni tagħhom. Iva, il-komunikazzjoni għaddejja, però qed naħdmu fuq bażijiet differenti u Sur King għadu kif semma illi xi kultant huwa l-programm ta' vestimenti li forsi huwa ta' piż kbir għall istati membri nittama bekk illi miex irrida illi b'xi mod aħna naqsmu din l-informazzjoni ma' stati membri kollha lix jiena dal-aħħar eh, zort il-Europol u ċentru ta' kontra terrorizmu ġejna mill hemmhekk. Ovvjament jiena nafu illi u koll intom tisimaw minn dan iċ-ċentru wkoll ta' spiss u aħna smajna illi huma wkoll japprezzaw il-ħidma tagħna fil-Belġu, pero mistoqsija tagħna hija din aħna rridu nħeġġu l-istati membri l-oħra wkoll sabiex huma wkoll jaqdu tali veloċità għaliex 85% tad-data li għandna fid-database tal-Europol ġejjin minn numru żgħir biss ta' stati membri u allura id-data forsi mhijiex tant mifruxa ta' skemm għandna bżonn. Wara l-attakki ta' Marzu fit-22 ta' Marzu, l attak tal-Belġu, aħna ħloqna u koll komitat apposta u il-kollega tijaw l viċi President tal-Komitat se jirrapprezenta il-rapport u sal laħħar ta' ġunju l-aktar tard. U li nafu sa' issa li sa' kem nifmu eżattament ġara ħażin ta' minu tort eccetera, eccetera, jiena naħseb illi se jkollna aktar xogħol li għandu jsir mill-kumitat tagħna biex dawn l-idejat jitfbat jitwasslu f'termini ta' leġislazzjoni. Ma rridx ikun biss negattiv, iżda neħtieġu wkoll inqisu situazzjoni fejn iva għandna leġislazzjoni, iżda li ma leġislazzjoni sejra twaqqaf tali atti milli seħħu fil-realtà. Pero illum il-ġurnata fi Brussellu naħseb li dinija il-priorità u l-enija tagħna tas f'termini ta' sigurità nazzjonali hija li naċċertaw illi namlu l-almu tagħna da kull huwa possibbli biex ikun diffiċli kemm jista' jkun jew aħjar biex nipprevjenu tali atti U naħseb illi kolli nikkonkludi sur President, pero nittama illi bekk din id-diskussjoni ma tiqafx hawnhekk għaliex ovvjament neħtiġu lil xulxin u nemmen ukoll illi il-passat urina biċċar illi l-Ewropa għandha tkun b'saħħitha bħala front. U allura ejjew naħdmu flimkien biex naħdmu bħala tim u nawguralkom kull suċċess biex toħolqu rapport illi jiena minna ħatija jsejjer naqra b'interess kbir. Grazzi ħafna. Grazzi għal dan l-intervent, aħna ridna dan fil-fat, espressjoni onesta ta' situazzjoni. U kena punt interessant fuq l-Europol u PNR ma' sepp sejkunem hemm twiġibiet u kol minna ħatana. Grazzi ħafna. Is-sur D'Ambroso jekk joġbu. Grazzi President Morais għall-opportunità li għettajt il-pajizna biex aħna u kol għal din id-diskussjoni u tifmux qed tagħmel l-Italja biex tiġġielet it-terrorizmu internazzjonali. Grazzi għall-opportunità li qegħdin tagħtu lil pajjiżna biex bekk aħna nuru x'inhija s-sitwazzjoni attwali tal-applikazzjoni ta' indikazzjonijiet li qegħdin jiġu anki għall-attenzjoni ta' dan il-Komitat u anki tal-Parlament Ewropew biex bekk anki u kol minant il-rappresentanti tal-Parlamenti Nazzjonali. Mela, il-terrorizmu huwa fenomenu transkonfinali, terrorizmu pero li jissandu karatteristiċi endemiċi xaħġa stabli din, ġviri mish fenomenu li titqis pala xaħġa emerġenti U allura rridu nippruvaw nindirizzaw din il-problema f'pajjiżna billi nimmiraw situazzjoni ta' leġislazzjoni li tkun stabli u strutturali għaliex bekk inkunu nistaw u kol naraw x'inhuma l-interessi involuti u rridu nivvalutaw umbat il-bilanċi bejn dawn l-interessi. Meta netkellmu dwar it-teddida ta' terrorizmu hemm element ibridu għaliex mhux biss għandna metodi differenti, però strumenti differenti wkoll jistgħu jintużaw biex jolqtu anki pajjiżi individwali li lin mill-prassi bħal l-użu ta' esplosivi u bombi rajna li għandna każijiet aktar ta' spiss ta' terrorizmu ta' informatiku, anki battakki għal ċertu networks u anki fejn jiġu attakkati networks kritiċi li jistaw waqfu għal kollox pajjiż anki brabta ma' servizzi ċivili u l-użu ta' gwerra u kol kimika u batterioloġika. Bekk għanna dawn il-gruppi terroristiċi illi edin u ideoloġija li ma nistawx naqblu maħħawem attivitajiet illi joltu kol l-aspetti ekonomiċi u kol, u rridu nisqu għonek anki minħabba s-situazzjoni ta' pajis pal-Italja li edha fuq qoddim eh, fuq dan il-front illi nifmu il-rabta bejn immigrazzjoni legali u l-finanzjament ta' terrorizmu. Dan huwa aspett illi aħna pala pajis qed namlu monitoraċ tiegħu għaliex jider illi dana tassew qed jiġi abbinat mal-fenomenu ta' migrazzjoni li aħna qegħdejn minnu bħalissa. Ċertament qegħdin naraw illi Uddimna għanna aspirazzjoni biex bekk ikonna kooperazzjoni sħiħa bejn l autoritajt kompetenti kemm fuq livell nazzjonali u anki fuq livell Ewropew, però anki fuq livell globali, transnazzjonali għanna il-pulizija, il-ġudikatura involuti u anki l-intelligence li huma involuti biex ikonna aktar għarfin dwar is-sitwazzjoni u bekk nelbu riservi li forsi kellna fil-passat u li waqfuna milli niksbu ir-riżultati li kellna bżonn. U allura l-esperti fil-qasam jisqu l-importanza tal-informazzjoni fost dawk illi jaħdmu fl-intelligence għaliex il-polizija eh, ġudizzjarja u l-ġudikatura u kol għandhom strumenti anki brabta mal-informazzjoni. Pero irridu nilħu u kol ċentru wieħed ta' disseminazzjoni biex bekk naqsmu aħbarijiet u kol klassifikati biex bekk nkunu nistaw u kol nizviluppaw proġett biex tassew niġġildu il terrorizmu pal ISIS dak li aħna qegħdin u bħalissa. Eżempju li aħna prezzajna u attività importanti li il-Parlament u l-Kummissjoni qegħdin ukoll isegwu huwa it-tisħiħ tal-Uffiċċju tal-Europol. tal uffiċċju tal europol għabbażi tal-riforma li kena dan l-aħħar u bekk għanna trasformazzjoni tal-Europol f'aġenzija veru propja tal-aġenzija. U għallura rajna sa mill-sena l-oħra għanna issa il-ċentru Ewropew tal terrorizmu biex bekk għanna esperti mill-istati membri involuti u bekk edin naraw illi naqsmu din l-informazzjoni li jina referajt għaw. Ikonna koordinazzjoni anki brabta mal-ġelida barranin, il-traffikar tal-armi u l-finanzjament tal terrorizmu. Mil-ftit najt illi għall-Italja dan huwa punt importanti biex nindividwaw rapporti bejn il-traffikanti tal-bnedmin minn l-Afrika ta' fuq u terrorizmu internazzjonali. Il-prevenzjoni però u kol eh, trid tiġi wkoll monitorjata f'termini tar-reklutaġġ u l-propaganda tat terrorizmu. L-Unjoni Ewropea wkoll ħadet azzjoni li napprezzaw billi u kol ħolqet ċentru ta' ċellenza għal dak li għandu xaqsam sensitivita, radikalizzazzjoni fiħdan il-Europol biex bekk aħna jkunna unità biex kun tista' wkoll tindika li muma l-attivitajiet ta' propaganda fuq l-internet u dana b'kollaborazzjoni ma' kumpaniji li jaħdmu f'dan il-qasam biex nillimitaw l-aċċess ta' dawn it-terroristi u jkollna programmi ta' prevenzjoni għal radikalizzazzjoni anki permess tal-edukazzjoni. Bekk din hija xi ħaġa li qed twessa l-operazzjonijiet tas-settur biex ikonna prevenzjoni u repressjoni. Biex bekk mhux kollox ikun limitat fuq livell tal-pulizija u tal-ġustizzja iżda anki ikonna dialogu fis-soċjetà f'termini anki ta' edukazzjoni. Issa, ma nibqaw fuq tema illi għalina hija għal-qalbna, bħala pajjiż attiv eh, f'termini ta' skambju ta' informazzjoni, hemm il-bżonn illi naċċertaw illi konna proposti brabta ma' interoperabilità ta' databases u anki sistemi ta' informazzjoni biex bekk nestendu is-Sistema Ewropea ta' Informazzjoni fuq livell ġudizzjarju, ġifiri ACRIS, l-ECRIS, li dawn jiġu estizi għal pajzi terzi biex bekk u anki biex nibda nikkonkludi l-intervent tiegħi għaliex jiena dan l-intervent qassamtu wkoll lilkom eh, biex intom kun tistgħu taqraw, jiena nista' ngħid li l-ispazju Ewropew ta' ġustizzja u libertà hija xi ħaġa essenzjali biex ikollna kondizzjonijiet għal kollaborazzjoni bejn l-istituzzjonijiet Ewropej u l-istati membri individwali biex bekk niggarantixxu livell ogħla ta' sigurtà għaċ-ċittadini Ewropej. Iżda, malaj malaj nixtieq insemmi wkoll illi Fl-Italja adottajna il-miżuri kollha, speċjalment wara l-attentati ta' Pariġi ta' 2015 u 16, miżuri biex bekk inkunu nistgħu natwaw il-liġi ta' kontraterrorizmu biex bekk inħarsu l-dawk anke li jivvjaġġaw u niġildu dawk li jivvjaġġaw għal raġuni ta' terrorizmu. U allura hemm ukoll l awto taħriġ li dan ukoll isir reat il konsil tal-Unjoni Ewropea wkoll ħeġġeġ il-pajjiżi biex ikollhom monitoraġġ tal biex niġġieldu il-ġelida barranin. U jiena prezentajt proposta ta' liġi liġi mad-dieħla tiġi konkluża fil-Kamra ta' Deputati dwar id-deradikalizzazzjoni. F'pajjiżna se nadottaw ukoll programm leġislattiv li se jimmira li nimplementaw mezzi biex ikonna dialogu interkulturali biex bekk ma jkollniex u kol situazzjoni fejn ikonna emarġinazzjoni kulturali. U din hija xi ħaġa li r-radikalizzazzjoni tuża. Grazzi ħafna għal din l-opportunità li tajtuna. So, and thank you both of us. Grazzi tassew l-sur D'Ambroso, grazzi l-membri tana u koll. Infakkar l-membri tal-parlamentana jek li parlament Nazzjonali, jek tixtiqo titkellmu tidu tatu isimkom l-laxer. Naddu issa għattirat parti kontribuzzjoniet naħa ta' soċieta ċivili. Għal darboħra tistgħu titkellmu għal 7 minuti. U nistaw nibdew bil-bruxin pilaj li li taħdem anke fil-Kommissjoni Internazzjonali ta' Juris. Grazzi tassew. Fissem il-Kommissjoni Internazzjonali ta' Juris nixtieq nirringrazzja lill kumitat ta' din l-opportunità biex nikkontribwixxi għal din id-diskussjoni li qed issir fi żmien fottu. U grat ukoll lill-Kummissarju King għall preżentazzjoni tiegħu mod partikolari l-enfasi li ju għamel fuq il-drittijiet fundamentali. L-ICJ, il-Kommissjoni Internazzjonali ta' Ġuristi, hija eh, entità internazzjonali li tipprova gwardja drittijiet tal-bniedem u l-istat u għal Iktar minn 60 sena minn meta twaqqafna f-1952 lan tagħna kien li niżguraw il sistemi legali kunu effettivi fi protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem. Aħna rajna kemm darba li hemm situazzjonijiet fejn is-sistema legali tkun taħt id-dida. Anke fid-dawl ta' attakki terroristiċi u e, sati ta' emerġenza. Emmek irridu naraw kem tassew sa taddit u l-protezzjoni tal-drittijiet tal-wedem tkun attwata, aħna irridu nofru sigurta u nġoddu terrorizmu biex nisafegwa dan il-prinċipji u naraw li ma jkunx hemm dida għas segurta u dawn id-drittijiet. Ir-rapport tagħna tal-2009 tal-ICJ analizza il-miżuri ta' kontra terrorizmu wara l-attakki terroristiċi tal-2001 rajna illi ħafna stati membri ma talmux mill-esperjenzi preċedenti tal kontra terrorizmu u ħallew li jieħdu miżuri ta' malajr li jimminaw l-valuri li hum li għandhom jiġu rispettati fil-qafas legali internazzjonali. U l-lum meta eh, l-Unjoni Ewropea qed taħdem biex tiżviluppa eh, dawn id-drittijiet u t-salvagwardja id drittijiet tal-bniedem aħna nħossu li huwa importanti ħafna li dawn l-iżbalji jiġu evitati u jistaw jiġu evitati. Strateġija Ewropea ta' sigurtà li tkun ibbażata fuq esperjenzi tal-passat, konsultazzjoni, diskussjonijiet u skrutinju tal-proposti din hija l-istrateġija li l-aktar li tista' tkun effettiva. U l-laqgħa tal-lum u diskussjonijiet simili huma utli ħafna. U fuq kollox aħna nemnu li biex inkunu kredibbli u biex niżguraw li jkun hemm sigurtà fuq termu ta' żmien twil, l-Istrateġija Ewropea ta' Sigurtà trid tkun ibbażata fuq il-protezzjoni ta' drittijiet tal-bnieda mustat ta' dritt. Irid jiġi iċċarat fi kwalunkwe strateġija l protezzjoni ta' drittijiet tal bnidem u li niġġieldu u li naħassaħu sigurtà ma mhumiex f'konflitt ma' xulxin, anzi komplementaw il-xin. Il-liġi internazzjonali tajt li għandna obbligazzjonijiet pożittivi biex nipproteġu il ħajiet u drittijiet tan-nies, inkluż mill-terrorizmu li jkun investigazzjoni li dawn dawn li jwasqu dawn ir jitris jitrisqu il-liġi u li jkun hemm ukoll obbligi tal-istat li jipproteġi il libertà tal-espressjoni tal-medja ta' eh, li tista' qudiem l-qorti b'mod ġust u li dawn l-miżuri jiġu applikati b'mod mhux diskriminatorju. Miżuri li jiksru dawn il-prinċipji jistaw jaffetwaw kif aħna nħarġu l-terrorizmu. L-iksur ta' drittijiet tal-bnidem u l-ġida kontra terrorizmu tista' teddet is-sigurtà u dan iwassal sabiex dak li jkun wettaq dawn l-attakki. Rridu nibbażaw wieħna fuq il-prinċipji ta' sigurtà ċertezza legali u proporzjonalità ta' tweġibit li natu b'mod mhux diskriminatorju. il prinċipji ta' proporzjonalità jfisser li miżuri kontra terrorizmu għandhom jissalvagwardjaw id-drittijiet tal-bniedem biex niskuraw anke s-sigurtà u li l-impatt ta' dawn il-miżuri jiġi evalwat mod kontinwu u evalwat skont iċ-ċirkustanzi fil fehom jiġu applikati. Dan ir-rigward aħna natħassib tagħna fir-rigward tal- l-aħħar strateġija kontra terrorizmu li tibni fuq id-deċiżjoni qaffas preċedenti biex jiġu anke indirizzati kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' ġellieda barranin. Il-miżuri f'din id-direttiva jibbażaw rwieħhom fuq il-rezoluzzjoni tal-Konsil 2178 u fuq l-aħħar protokoll dwar il-Konvenzjoni tat terrorizmu eh, Din id-direttiva saret b'mod maġġel fejn fid-dol tal-ICJ u anke NGOs oħrajn, inkluż eh, Amnesty International. Ma kienx hemm biżdejja skrutinju konsultazzjoni matul dan il-proċess. Id-direttiva hija importanti ħafna u tintroduċi anke l-kriminalizzazzjoni ta' serja ta' imġiba li jista' tkun relatata ma' terrorizmu. U ħafna minn din l-imġiba hija m'għandha xejn x'taqsam mal-prinċipju ta' attakk violenti ta' terrorizmu u għalhekk il-mod li bih tiġi definiti jistgħu iwasslu biex nodu attenti li għandu l-inħarsu l-dettalji ta' dawn id-definizzjonijiet dawk li jitrasqu għoddim, qorti anke għoddim minħabba eh, affiljazzjoni ma' gruppi terroristiċi u anke dawk li jista' jkun qegħdin jagħtu kontribut eh, minuri, anke rejati li għandhom xaqsmu mal wieħed jagħti jew joffri jew jirċievi taħriġ jew joffri għajnuna f'grupp terroristiku. U ċarta tħassib hija li r-reat ta' inċitazzjoni dirta u indiretta tfisser anke tinkludi anke il-glorifikazzjoni ta' dan, dan jista' dan huwa definit dinja definizjoni wisa ħafna. Għalhekk wieħed irid jara se jkun lan tal-persuna li tkun loġika dan diffiċli li jiġi definit. U biex niżguraw li dan dawn id-drittijiet iġu protetti rridu naraw li jiġu applikat kif suppost. Jista' jkollna l-Liġi Nazzjonali Kriminali li tista' tiġi applikata b'mod arbitrarju u sproporzjonat u li jikser id-drittijiet tal-bniedem. Minkejja l-fatt li d-direttiva l-qawa ħafna tinkludi klawżoli tal-li jistabbagu ta' drittijiet tal-bniedem da' mhux neċessarjament se jipproteġi id-drittijiet tal-bniedem f'dan id-direttiva biex nikkonkludi biex niskuraw illi din id-direttiva tilħaq l-għaniet tagħha irid ikun hemm implementazzjoni nazzjonali kif suppost u il-prinċipji ta' drittijiet tal minna iridu jiġu konsidrati bl autoritajiet nazzjonali fl-implementazzjoni tal-leġislazzjoni u anke bil-persekuturi nazzjonali mħalfin u dawk li nfurzaw il-liġi fil-prattika. L-istituzzjonijiet Ewropej kol għandhom jagħmlu dak kollu li jistgħu biex jappoġġaw jinkoraġixxu jirrevedu din l-implementazzjoni biex jiskraw li dan ikun skont standards umani u skont il-valuri fundamentali tal-Unjoni Ewropea. Grazzi tassew. Grazzi issa għandna lil Kalm Anthony Steele illi huwa parti mill-korpes koċċis. tal-Federazzjoni tal-Pulizija Skoċċiża. Grazzi ta' Sur President, jiena għad ħafna li qed hawnhekk mhux biex nirrappreżenta l-Skozja imma anke l-Eurocop. Iva, jgħid il-President Misni semmejt li qed rappreżenta l-Eurocop. Iva, mela jiena nixtieq nifraħu u nirringrazzja lis sur King tal-kommenti tiegħu u il-li ħafna membri tal-Eurocop uħassu li dan huwa sodisfaċenti f'dawn l-aħħar snin, speċjalment dawn l-aħħar ħames snin, il-kooperazzjoni bejn il-pulizija issaħħet fejn qabel dan ma kienx il-każ. Minkejja dan inħossu li għatem ħafna affarijiet li għat iridu jisiru. Bla dubju ta' xejn, l-iskambju ta' informazzjoni u dejat politiċi fuq livell u għoli u għed jisiru aktar effettivi. Iżda, il-probabilità illi dawn il-persuni jindirizzaw dawn il-persuni f'livell li jindirizzaw dawn il-każijiet, il-possibilità hija baxxa ħafna. Iżda, ċertu stati membri hemm ukoll limitazzjonijiet dwar kif din l-informazzjoni tinqasam mill-livell u li biex tasal għal forzi tal-Pulizija autonomi u semi autonomi u forzi nazzjonali u dan ovvjament jista' iwassal għal ċertu diffikultajiet. Issa, iż-żamma u l-aċċess għad-data, speċjalment data nominali, għal dawk li jista' jkun li huma involuti f'dawn ir-reati. Dan ma jistax jinqasam ma' mijiet ta' eluf ta' uffiċjal tal-Pulizija iżda nemnu illi irridu naraw li niżviluppaw sistema ta' intelligence komuni li ikolla aċċess li ikolla aċċess għalija madwar l-Ewropa u li anke ikunem xi tip ta' record of interest ċertu individwi. Badu bita xejn l-istati membri u l-ħidma li ħadu fir rigward tal-ftejim oriġinali ta' Schengen kienu utli ħafna. Minkejja dan il-kustonijiet fundamentali tal-pulizija mod intern u kontroll tal-fitri esterni jridu jnataw attenzjoni. Jridu nżommu f'moħħna li ma nqodu attenti li ma nġuġi zvijati mill-isfidi li għandna fil-frontieri tan-nofsinhar tal-Ewropa. Minħabba li għanna il-frontieri tal-Vant li huma parużi li anke minnhom jgħaddu ħafna kontrabandisti u traffikar tal bedmin u kriminalità organizzata. Importanti ħafna illi fil-waqt illi il-Kolleġġ Ewropew tal-Pulizija kollu eh, żviluppi imsaħin madwar l-Ewropa, iżda minflok dan ma jkun ċentru virtuali, irrit jagħti riżultati fil-prattika. Il-programm ta' Stockholm ma jinkoraġġix il sim ta' esperjenzi anke fuq livell oli. Aħna nemnu li organizzazzjonijiet bħal kolleġġ u l-Pol tal-Pulizija għandu jkun jista' joffri għajnuna biex jiġu sviluppati standards minimi għal ehm, pulizija madwar l-Ewropa. Aħna nafu li dan jista' wasal tasib madwar l-Istati membri minħabba l sigurtà tal-Pulizija u l-Ġustizzja. Dawn ġew protetti b'mod strett. Issa, Kif qalet il-kellima ta' qabli, ma nix bizzejiet ħin biex eh, il-ħin mux favorina fuq dan il-kwistjonijiet, ħafna pulizija jeħtieġu taħriġ u tamir biex ikun hemm prevenzjoni ta' kooperazzjoni transkonfinali. Standards minimi u staffing huma importanti ħafna hemm allokazzjoni sproporzjonata tal-pulizija f'reġuni madwar l-Ewropa. Ikun utli jekk l-Istati membri jkunu kapaċi jaqblu fuq perċentwal tal-budget tal-GDP tagħhom li se jkunu allokati għall pulizija u s-sigurtà. U kull ċittadin tal-Unjoni Ewropea u dawk li jiġu fl-Ewropa jipretendu livell minimu ta' kwalità mill-pulizija tagħna. Aħna nemnu illi programm simili għall-Erasmus fejn il-Pulizija jagħmlu skambju tal-ħiliet tagħhom mhux biss ma' pajjiżi terzi imma anke fiħda l-Unjoni Ewropea stess dan ikun utli ħafna. Il-programmi ta' skambju m'għandhomx biss ikunu fost ir-rank soljin imma anke l-Pulizija li jkollhom esperjenza mill f'kull saf tal-livell, f'kull saf tal-korp tal-pulizija, dan ikun utli ħafna. Iżda m'għandniex ninsew illi bħalissa hemm diskrepanzi kbar fl-approċċ tal-Korp tal-Pulizija madwar l-Ewropa u m'għandniex ninsew lanqas illi d-deċiżjonijiet ekonomiċi li qed jittieħdu bħalissa qed ikollhom impatt fuq dan kollu. Il-forzi pulizija tal-pulizija fil-nofsinhar tal-Ewropa għandhom diffikultajiet illi illi dawk ta' tramuntana jisibu diffiċli li jifmu. Irridu koll nżommu f'monna li qed nitkellmu dwar is-sigurtà ta' l-Ewropa u li naraw illi u nżommu f'moħna illi aħna nkunu f'saħħitna jekk kull element ikun f'saħħtu. Issa, ir-riżorsi tagħna għandhom jiġu allokati skont ħtiġijiet ta' kull membru. Bla dubbi ta' xejn għatu qed isir ħafna xogħol fuq livell Ewropew u dan żgur huwa ta' benefiċċju Iżda nemmen li ħafna mill-atturi, eh, fil pulizija, mandomx istess livell ta' kuxjenza illi għandhom il-policy makers. Ma tanżommu f'moħna illi s-sigurta u s-sigurezza ta' ċittadini tagħna huma fundamentali u hekk għandu jkun, irridu niskuraw li aħna ninvestu biex nisalvagwardjaw dawn id-drittijiet jekk ikollna komunitajiet iktar sikuri, nkunu nistaw niksbu komunitajiet li jimxu l-qoddim u li kolla prosperità ekonomika. U ma rridux illi ċertu komunitajiet jiġu meqjusa bħala postijiet fejn ħadd mandu jmur. Issa, in-nuqqas ta' investiment u ta' policing. Dan wassal għal problemi fost ħafna komunitajiet. Irridu nizguraw li, li aħna l-korp nużaw biex ninkoraġixxu l-prevenzjoni tal-kriminalità u tat terrorizmu u mhux biss nirreaġixxu xumma ssir xi ħaġa. Huwa importanti ħafna illi bħala uffiċjal tal-pulizija fi komunitajiet tagħna jkollna l-opportunità li nofru relazzjonijiet f'saħħithom li l-pulizija ikunu avdati mhux bħala xi ħaġa aljena u esterna. Grazzi tassew. Grazzi issa għanna l-Berber Bjala Hettinga li hija l-uffiċjal eżekuttiv fuq kwistjonijiet legali u drittijiet tal-bniedem fl-Unjoni Ewropea fl-Amnesty International. Mela, l-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzja l-Kummissarju King u l-Storm Malaris tal-li organizza dan l-iskambju ta' opinjonijiet bħala parti minn din il-diskussjoni ġenerali u anke tal-istudentu l-Amnesty International. Aħna naqblu mal din l-idea ta' evaluazzjoni komprensiva biex l-inizjattivi Ewropej jiġu infassla b'mod adekwat biex insaħħu sigur ta' ċittadini tagħna. L-inklużjoni ta' partijiet esterni u ta' soċjetà ċivili huwa importanti ħafna imma ħafna drabi dan ma jkunx il-każ fi żvilupp ta' politika ta' sigurtà irridu naraw illi ikunem eh, sigurta għalla icj dan irrit jirrispetta drittijiet tal-bniedem. U nappoġġaw ukoll il-fatt li dan semmeħ il-Kummissarju kammil darba. U fil-waqt li eh, dawn dawn il-kontribuzzjonijiet huma relevanti ħafna fuq livell internazzjonali. Ħafna darbi l-uffiċjali jużaw il-terminu balancing, jiġifieri bħalli kieku hemm xi tip ta' bilanċ fejn eh, jistgħu niksru drittijiet tal-bnida mal-fini ta' sigurtà, iżda dan ma sibx sewa ta' riżultati pożittivi. L-Amnesty International tista' Però ma m'għandix il-politika Ewropea ġenerali, aħna għandna leġiżlazzjoni kriminali inkluż dik li adottata bil-ġeda kontra terrorizmu u anke kwistjonijiet relatati ma' kontabilta l-Istati membru għal tortura u trattament ħażin għal programmi ta' detenzjoni. Din hija kwistjoni li ġiet indirizzata fil-Parlament Ewropew iżda mhux daqshekk mill-istituzzjonijiet Ewropej. Fjannar ta' din is-sena Amnesty International publikat rapport Dangerously Disproportionate l-istat ta' sigurta fl-Europa li għati idea ġenerali ta' landscape ta' sigurta madwar l-Europa. Dan juri kemm il-situazzjoni eh, hija matra mill-2014 u hemm rwol ukoll tal-gvernijiet li joffru sigurtà biex ċittadini jkunu jistgħu jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom u naraw li l-gvernijiet ma jagħmlux restrizzjonijiet fuq id-drittijiet ta' ċittadini biex ikun hemm sigurtà nilqaw iżviluppi fi stati membri iżda rajna ċertu trends madwar l-Ewropa fosthom japplika anke hawnhekk fi Brussell. Hawnhekk nixtieq nenfasizza fuq dawn ix-xejriet ħafna drabi qed naraw sentenzi nqatgħu malajr għall-adozzjoni mingħajr konsultazzjoni mal-Parlament ma' esperti u soċjetà ċivili. Naqas ta' dawn il mekkizmu li jagħmlu monitoraċ tal dawn il-miżuri u tal-operazzjonijiet. Hemm wis definizzjonijiet ta' terrorizmu fil-liġi fil-ksur ta' legalità u ħafna abuzi kif għada kemm semmit roxin. l kriminalizzazzjoni ta' forum differenti ta' espressjoni li għandhom ċasmu violenza u li jistigaw terrorizmu mhux possibiltajiet li wieħed jisfida dawn l-atti minħabba li evidenza sigri li ma tingħatax il-persuna li tkun affittu ta' dawn il-miżuri jew l-avukati tagħhom. Dawn l-aħħar miżuri ta' terrorizmu jiksru l-prinċipji fundamentali tal-Unjoni Ewropea, dak ta' nuqqas ta' diskriminazzjoni. Dawn il-miżuri jkunu diskriminatorji u fil-prattika jkollhom effett negattiv speċjalment fuq il-Musulmani, ċittadini barranin u dawk li huma meqjusa tali. Is-sekuritazzjoni tal-immigrazzjoni waslet biex din id-diskussjoni dwar ir rifuġjati għandha aktar x'aqsam mas-sigurtà mill-lim il protezzjoni. Il-każ ta' Ahmed H ċittadin ċipriot li ġi li spiċċa ċar snin ħabs minħabba li dan uża megafon u eh, li kellu konfront mal-pulizija wkoll Fil-ġrida kontra terrorizmu rajna bosta minn dawn ix xejrit fosthom il-fast tracking u naqas ta' konsultazzjoni u t-teddida għal prinċipju ta' legalità. xejn semmet ukoll Niskuża ruħi mal-interpreti. Roxin semmit tħassib li Amnesty International taqbel magħhom. Aħna naqblu ma' revizjoni li għandha tħares lejn l-impatt ta' drittijiet dak dam jiġu adottat bħala riżultat ta' direttiva. U li tkun hemm evoluzzjoni tal-impatt qabel ma jiġu proposti negozjati u qabel tiġi adottata l leġizlazzjoni proċessi ta' konsultazzjoni fejn jiġu konsidrati il-konsultazzjoni ta' esperti u jiġu reveduti il-politika bil ma adottati. Amnesty International tittama illi din l-evaluazzjoni komprensiva twassal għal-revizjoni ta' dak li diġa jeżisti biex naraw x'nu meħtieġ sabiex niżguraw li jkun hemm konformità ta' drittijiet tal liġiet Ewropej għal drittijiet tal-bniedem u li jkun hemm approċċ ukoll komuni fil kif ġie identifikat mill-istudju mod ta' mill-Parlament. Dan l-istudju wara wkoll ħtieġa ta' kooperazzjoni imtejba għal isim tal-informazzjoni. U dan aktar milli leġiżlazzjoni huwa l-aħjar soluzzjoni u dan ġi enfasizzat kemm darba dal-għodu. L-investigazzjoni fl-aktar attakki serji fl-aħħar snin u raw problemi serji fil-isim ta' informazzjoni u f'kooperazzjoni li waslu għal rispons ineffettiv u li xeklu rispons għal dawn il-kazijiet. Mux kusani li dawk li għawet u l-attakki għandu ħafna drittajiet. Għanna bżonn politika Ewropea li tkun msejsa fuq id-drittijiet tal-bnidem u nittamaw li din l ta' tikkontribwixxi għal dan fid laqda fost ma jsirx meta ta' violenza imma dan issir minħabba li dawn il-prinċipi jiġu abbandonati. Grazzi tassew. Naddu issa għal-raba parti fejn issa ser ikun dibattitu mal-membri tal-Parlament Nazzjonali u anke mal-MPs tagħna jekk joġob kont marrum kien kull min tal-għab jitkellem huwa fuq il-lista imma tistaw titkellmu għal massimo ta' żewġ minuti. Se kolli nuża dan il-martell jekk ma jimpurtax, titu żommu ma' żewġ minuti jekk jġobkom għax kollegi li rridu jivvjaġġaw u jina nixtieq li jintervjeni kulħadd. Memx xi forma ta' teorija fuq din l-ordni ta' minn kif se titkellmu. Mela, l mp Teresa Hemnes Bakaro, jekk joġbok. Grazie tassu, grazie Sor President, grazie lil kommissarju Din hija opportunità eċċellenti li aħna qegħdin hawnhekk u jiena nieħu gost ħafna meta jkunu dawn it-tip tal-laqat għax din hija kwistjoni illi eh, tistemma ma ċittadini tagħna u ħafna mill ċittadini tagħna huma mħassba mis-sigurtà. Kultant ninsew li ma nitkellmux biżejjed dwar is-sigurtà, is-sigurtà hija dritt. Nitkellmu dwar ħafna drittijiet, libertajiet. Iżda kultant is-sigurtà għandha ċertu konnotazzjonijiet politiċi u illi għandha x'taqsam ma biss ma' ċertu partiti politiċi u ċertu ideoloġiji dan huwa ħażin is-sigurtà hija huwa dritt għalina l-kol. Il-mara għandha dritt li ma tiġix attakkata. Wilt tifel mandux mandux jiġi abbużat kemm online permess ta' ċiberkriminalità per eżempju. Per Inti tkellmu dwar it-terrorizmu irridu naħsbu b'dan il-mod ukoll jiena ilni jaw tmien snin u jkolli ngħid li ħafna drabi dan mhuwiex ċar daqs kemm għandu jkun u naħseb illi għandna niċċaraw il-fatt illi meta nintlaqtu mit-terrorizmu m'għandniex insaqsu jekk hux qed nitkellmu dwar terrorizmu xellugi jew lemini, terrorizmu jolqot il-kulħadd. Għalhekk is-sigurtà hija dritt U importanti ħafna dak li qed nagħmlu hawnhekk. Importanti illi ikollna l-opinjoni tal-Parlamenti Nazzjonali, irid ikollna kooperazzjoni tal-Aġenziji, Parlamenti Nazzjonali, Soċjetà Ċivili, għanna servizzi ta' protezzjoni tal-vitmi u tal-appoċ għal-vitmi fejn qed iħeju jsejjer ta' dokumenti dwar il leġizlazzjoni li għandha x'taqsam mal-vitmi madwar l europa biex nġildu terrorizmu għandna bżonn impenju politiċi u soċjali li ħafna drabi ma jkunux eżistenti u l rwol tal-vitmi huwa importanti ħafna. Kif semmejt inti, kif semmejtu U għalek neħtieġu strument Ewropew li jipproteġi u li jevita li jkun hemm vittmi ta' terrorizmu. Għaliex huma jrid ikollhom dan ir-rwol importanti. U dawn m'għandhomx dan ir-rwol għaliex għal stati membri mhux qegħdin jaġixxu flimkien nixtieq li jkollna rwol f'dan ukoll. Grazzi tassew. Issa naddu għas Sur Jose Cruz, jekk jogħġbok mill Parlament Nazzjonali.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 Għandi biex mistoqsija għal-Komissarju. Il-Komissarju huwa eh, Britanniku u ir-Renju Unit talbet unilateralment li toħroġ mill-Unjoni Ewropea. U ħana kollha nafu l-Renju Unit u importanti ħafna s-sikurta mhux biss tar-Ingilterra manki għal Eh, għas-sikurtà tal-Unjoni Ewropea kollha kemmi. Allora jiena nixtieq li ju rispondini għal din il-mistoqsija li se ngħid. ċoħe fuq din dan il divorzju se jkun hemm bejn l-Unjoni Ewropea u Renju Unit. Xi rwol se jkollha l-Unjoni Ewropea u xi rwol se jkollu Renju Unit fil-futur ta' sikurtà Ewropea. U kif nistgħu nimmaġinaw il-kooperazzjoni meta wieħed is li lan tagħna huwa li konna sikurezza massima, sikurtà massima. Kif għadna il- eh, it-teddidiet huma transkonfinali u naħseb illi jista' jkun hemm xenari kompletament differenti meta wieħed is kooperazzjoni futura jew modi oħrajn. Lan għandu jkun li nżommu sikurtà massima. Nixti illi u għajdinna x'jaħseb fuq din is-sitwazzjoni u mbagħad jiena napoġġa anki l-intervenzjoni tal-kollega eh, eh Beseril illi tkelmet qabli. Irridu nimxu l-qoddim fuq ċerti strumenti Ewropej, għax diġa nieħdaf minn rappresentanti tal-Parlamenti Nazjonali. Eh, ħafna drabi ġew adottati miżuri ta' malajr terroristi jistaw ikunu eh, arbin jew anki spanjoli eh, ftakru fl-ETA hemm eh, pajjiżi li ħamlu passi l qudiem fil ġieda kontra terrorizmu ħajba baqgħu lura rridu nimxu l qudiem aħna biex nirsolvu il-kawżi ta' terrorizmu l-effetti ta' terrorizmu. Irridu neħdu kura tal-vitmi u anki ta' situazzjoni politika li qed li irridu naħsbu eh, biex neżaminaw x'qed jiġri fil-ġihad. Eh, irridu anki eh, namlu mod illi neżaminaw dak li qed jiġri fil-pajjiżi u anki mill-pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea. Anna Gomez, grazzi kull minn preżenti, komissarju u anki l-ospiti. Il-mistoqsija tiegħi hija principalment għal Eh, komissarju u rappresentanti tal-Polizija. Ma toħsbux li jem ftitwis wis investimenti minnaħa tal-istati membri u anki mill-Unjoni fil-prevenzjoni, il-prevenzjoni ta' radikalizzazzjoni. U dina m'għandix bżon ta' eh, bidla fil-politika tagħna. Eh, illi mhux biss fil-finanzjamenti għal polizija ma finanzjamenti għal inklużjoni soċjali. Għax aħna dejjem nitkellmu fuq il-foreign fighters imma ma ma, ma irridu niftakru li dawn huma Ewropej eh, illi huma tana dawn il-fighters illi huma eh, twildu għaw u ġew għaljenati mill-politika stupida uh, li tobbligom ma' segregazzjoni u għall-izolament u, u bat hemm anki il-problema tal-kriminalità zaħira u l-ħabsijiet huma ċentri ta' radikalizzazzjoni, mhux ta' riabilitazzjoni. U ma taħsbux intkom il-gvernijiet tagħna għandhom għamlu evaluazzjoni baxxa wis eh, tal-importanza tal-ġlida kontra ħasil tal-flus u dan eh, jirrigwarda anki il-ġlida kontra il-kriminalità organizzata, il kriminalità il-finanzjamenti. Jena essa eh, involuta fin negozjati fuq il-direttiva, eh, il-ħames direttiva fuq eh, kontra l-ħasil tal-flus. U anki ħafna stati membri fuq il-PNR għamlu ħafna għafu u ħafna minnhom laqas qed jimplementawa il-PNR u ħafna nis edin jitħlu bil-flus u ħatma jikontrollom, jiverifikom. Moskovici għal li jem e-, hija kwistjoni importanti ħafna fil-ġlida e, ta' kontra terrorizmu u l-istati membri edin jitraskuraw dan id-dmir u dina mannix aħna ninkluduha fil-qafas e, tal-assistenza lejn il istati membri minnaħatakom, kommissarju. Etna naraw il-parlament parlamentari mux edin jirrispettaw il-ħin li tlabtkom tirrispettaw. Mena, zewċ minuti jek joġobkom. Issa, Monika Bartos tal-Ungerija. Grazzi, President. Jena nishtiq ringrazzja koll il komissarju u l-membri tal-Parlament Ewropew tal opportunità li tawna. Ta eh, il-terrorizmu hija eh, l-isfida tal-lum huwa fenomenu internazzjonali għal stant risposta għanda tkun ukoll internazzjonali. Kien hemm talba għal membri tal-parlamenti nazzjonali biex jikkonċentraw iktar fuq l-aspetti prattiċi tal din il-kwistjoni. L-Ungerija tosserva bisħiħ e dispożizzjonijiet tal-Konsil ta' Sikurtà tal-Ġnus Mauda, il-Konsil ta' Sikurtà u deċiżjonijiet eh, eh, fl-organizzazzjonijiet internazzjonali. Fis-sajf tal-2016 aħna waqqafna il- Eh, ċentru ta' informazzjoni u analizi kontra eh, terrorizmu e li hija importanti ħafna kwistjoni ta' sikurtà nazzjonali u responsabbli għal analizi ta' terrorizmu ta' minaċċi oħrajn għall-Ungerija. U toħlo u tagħmel rapport u għamilna anke ristrutturazzjoni tal-qafas legali u aġġornajna xi ħut mill-liġijiet L-iskambju tal-informazzjoni huwa importanti, aħna nappoġġaw dan l-iskambju fost il-komunitajiet ta' intelligence. U aħna bħal kellim li tkellem qabli fuq mill-Portugal, aħna nħossu illi di fispożizzjonijiet fuq il-PNR għandhom jiġu trasposti minnaħat tal-istati membri rridu nikkonċentraw fuq il-ġrida kontra radikalizzazzjoni U jiena nishtiq anki nisbet l-attenzjoni ta'kom fuq il-twaqif eh, eh, futur tal-grupp konġunt parlamentari fuq is-sukurezza biex jimmonitoraw l-implementazzjoni ta' regolament Europol. Daġi maqbul mill-Parlamenti Nazjonali fi Bratislava minna tal-sikurezza għanna nizguraw illi etni konċentraw l-isforzi tagħna kollha fl-istess direzzjoni Lopez Aguilar Parlament Ewropew, żewġ minuti jek joġbok. Grazie, Presidenti, għan iġte. Namel mistoqsija Ristur King, l għonet grazzi tal-prezenza tijak, tal-li tajtna l-opinjoni tijak eh, anki li l-inna u li rappresentanti tal-parlamenti nazjonali u anki tal-komunikazzjoni li, li saret f'april din is-sena fuq l-agenda Ewropea fuq sikurta li tibni anki fuq l-ewwel eh, proposta. Eh, illi ġit adottata fil-presidenza spanjola fl-2010, meta din il-zona kollha ta' ġustizja, libertà u sikurezza ġiet imwaqfa. Jina nħoss li huwa importanti ħafna illi niskambjaw l-informazzjoni, huwa importanti ħafna, mhux ftit, imma l-iskambju tal-informazzjoni, per eżempju, meta namlu skambju tal-records kriminali jew tal-GITs, għanda bżon ta' għafas legali, rida politika, teknoloġija a dispozizjon taħħa, pero li ħaġa importanti il taħriġ il kapacita u fuq dar kienem ħafna okkazjoniet illi fihom aħna E, rajna l-eterogeneità estrema tal-pulizija fl-Unjoni Ewropea kollha, anki ġol l-istess stat membru. Per eżempju, fl-Ispanja għanna forza pubblika tal militar gwardja ċivil, għanna l-Pulizija Nazjonali, bat għanna il-Polizija Reġjonali, a Polizija Autonomi, polizija lokali fej rajna li hemm differenzi fi struttura tagħhom, differenzi fi salari, ma li ħaġa importanti, eh, differenzi fil-programmi ta' eh, taħriċ u ta' kapaċità. Hemm idea ta' inizjattiva jew ta' strategija minn il-Kummissjoni biex inkunu nistgħu nilqgħu għal din il-diffikultà dan in-nuqqas biex niżguraw illi aħna qegħdin nagħmlu kull ma nistgħu biex il-forzi tal-pulizija verament ikunu lesti kapaċi biex jiskambjaw l-informazzjoni Eh, għalix huma għandhom bżonn li jkollhom eh, eh, l-istrumenti fil-programmi tagħhom biex jagħmlu dan l-iskambju. U fissem il-Parlament Nazzjonali pani, Sinjura Paniotta. mill-Greċa. Grazzi, President. Nibda. Nibda billi namel komment tekniku biex nagħti risposta għal xi ħud mill-mistoqsijiet ta' kellima li tkellmu qabel sur Mezzu pereżempju tkellem fuq x'tista tagħmel leġislazzjoni biex biex twaqqaf l-attakki terroristiċi. Ir-risposta hija hawnhekk li rridu aħna nikkonsideraw il-kawżi ta' terrorizmu jekk l-istati membri jires u leġizlazzjonijiet, liġijiet soċjali u ma jistaw joħolqu l-kondizjonijiet biex jiġildu kontra eh, dan is-sentimenti li terrorizmu mandu xejx jitlef. U naħseb li dan huwa wieħed minn dak li jmexxi dak li eh, jikkawża l-attakki terroristi ċi. Irridu li l-kondizzjonijiet interni fil-pajjiżi m'għandhomx jiddeterjoraw. ċaħat li telef pajizom, li telef eh, in-nies tiegħu u għafstat ta' disperazzjoni u jista' iwassal għal atti terroristiċi. Dan huwa punt importanti. Fil-Greċa aħna fil-leġislazzjoni tagħna aħna inkludejna ħafna direttivi fil-liġi nazzjonali. U anki fil-kodiċi kriminali aħna inkludejna anki il-facilitazzjoni tal-attakki kriminali, għamilni e, e reat u anki il-kooperazzjoni bejn autoritajiet legali u bejn l-istati u kol. Kienem skambi ta' esperienzi, e, aħna e, anki l-edukazzjoni u l-ġrida kontra radikalizzazzjoni permezz tal-edukazzjoni. Hemm problemi għafaw mħabba l-ħin. Grazzi. Jiddispjaċini ġejtu dan din id-distanza, ivvjaġġajtu e ħafna u tidu titkellmu għal żewġ minuti biss. Jiddispjaċini però eh, eh, eh, dan huwa neċessarju. Signora Kindici. Grazzi President, anche il Commissario King o all'ospiti presenti. Jena nirringrazzja il Commissario verament għal perspettiva li inti taffaċċa il sujġetta s sikurtà u inti anki llum tkellim fuq tliet aspetti fiha il-prevenzjoni ġlida u rezilienza. Fuq il-prevenzjoni eh, fl-opinjoni tiegħi importanti ħafna li naħdmu biex nagħmlu din il-prevenzjoni ta' radikalizzazzjoni eh, ta' terrorizmu però irridu naħdmu billi namlu investimenti konkreti, proġetti konkreti, eh, per eżempju azzjoni koordinata ma' agenziji ta' taħriġ biex nevitaw il-marginalizzazzjoni li sfortunatament eh, għandhom eh, impatt kbir fuq iż-żaza vulnerabli. E li namlu intervenzjoni fil-ħabsijiet, eh, anki fil-prevenzjoni ta' radikalizzazzjoni, u mux biss bi proġetti ta' deradikalizzazzjoni. U fl-opinjoni tiegħi anki eh, il eh, anki lejn il-foreign fighters għan diffikultajt gbar. em eh, pajizi Eh, illi għandhom iktar esperienza, per eżempju, fil-prevenzjoni fil-ħabsijiet nistgħu nagħmlu skambju ta' best practice. Mbagħad anki l-kwistjoni tal-kriminalità organizzata jien naħseb fuq livell Ewropew aħna rridu nżidu il-ġlida kontra terrorizmu, mux nitkellem fuq il-mafja u sfortunatament aħna għanna esperienza ġudizzjarja, leġislativa u ta' stħarriċ importanti, jien nitkellem fuq l-organizzazzjonijiet kriminali illi għandhom il-ġestjoni ta', eh, ta reati gravi gravi eh, eh, transkonfinali, eh, traffika tal-bnedmin u reati finanzjari illi edin uħol ħafna ħsara fil-pajizi tal-Unjoni. Jena naħseb li rridu naħdmu biex narmonizzaw il-leġislazzjoni, il-liġijiet tal-Europa, l-pajizi kolla, billi nibdew billi fil fat infittxu in definizjoni komuni ta' kriminalità organizzata. Dana jista' jkun mod billi konna definizjoni komuna nista' li konna armonizzazzjoni ta' leġislazzjoni u e anki tal-kooperazzjoni. U fl-aħħar komment eh, eh, fuq il-reżiljenza, eh, anki il-appoċ għal vitmi nirringrazzjak għal dak li għamilt u dak li se tagħmel bid-direttiva ġdida illi billi tagħti appoċ lil vittmi qed tagħti iktar fiduċa terġa' tirbaħ il-fiduċa fiċ-ċittadini. Grazzi. Grazzi. Emanuel Us minn l-Izvezja għal Parlamenti Nazjonali. Grazzi, President. U Sur King, grazzi anki għas seminarju u tal-istedina għalina l-lum dinja kwestjoni komplikata u importanti u hija sfida kbira għal parlamenti nazzjonali kollha u għall-Unjoni Ewropea u fl-Stokkolma aħna u koll għanna esperienza ta' attakki terroristiċi reċenti. Aħna e, inħarsu bil-ħerqa biex naraw il-riżultat ta' dan il-ħidma li qed nagħmlu fl-imkien fl-Unjoni Ewropea magħkom. E, aħna pożittivi Nappoġġaw ħafna mill-proposti li ġejjin mill-Unjoni Ewropea u anki fuq dak li smajna l-lum hawnhekk l-iskambju ta' informazzjoni u it tisħiħ tal-kooperazzjoni bejn stati membri Jena kelli reazzjoni speċjali fuq dak li entqalfu fuq il-minacċi eh, ċibernetiċi. Eh, u illi l-informazzjoni li qed tixerret fuq l-internet u din il-kwistjoni aħna diskutejniha fil-Kumitat tal-Kostituzzjoni fl-Iżvezja u sanna l-konklużjoni illi ma nistgħux aħna nobligaw il-providers tal-internet jibblokkaw jew jagħmlu prevenzjoni eh, ta' tixrit tal-informazzjoni fuq l-internet sa' ċertu ta' dan il-livell, sa' ċertu livell. U dan dana mux biz imħabba il-libertà tal-diskors, tal eh, imma anki biex ma niksrux eh, il-libertà il ta' ċittadini eh, proponi li daw il-mizuri għandhom jittihdu b'soluzzjonijiet volontari. Il-mistoqsija tiegħi għadin, hemm proposti jew soluzzjonijiet għabbażi ta' miżuri volontari illi ma, illi ma jinkludux Eh, l-obbligu tal-providers illi jiblokkaw l-intervenzjoniet u t tixrit eh, u tixrit fuq l-internet. Il-Sinjora e Grin Natalie Grisbeck mill-Parlament Nazjonali. Grazie President, jena u koll ringrazja l-Komissarju King tal-li fil-bidu għamil prezentazzjoni fil-dibattitu u anki il-rappresentanti tal-soċjetà ċivili u tal-rappresentanti tal-Parlamenti Nazzjonali. Il-ġimgħa li għadiet aħna kena skambju ta' opinjonijiet fuq dan is-suġġett fil-Komitat eh, Libe, anki fuq il- studji fuq eh, il-liġijiet kontra terrorizmu fl-Europa. Waħda mill affariet li laqtitni kienet eh, Eh, skema li ġiti prezentata li uriet li hemm eh, ħafna miżuri kontra terrorizmu fl-Europa. Kien hemm f'din il-prezentazzjoni patchwork ta' miżuri. Dana kien fl-intenzjoni nagħtu koerenza u effettività fil-Europa. fil europa Però jena naħseb illi huwa importanti illi illi aħna ninaqdu fl-istat ta' dritt, fi rispetta l-istat ta' dritt u ta' soċieta' ċivili, dan huwa l-bazi eh, tal-Unjoni Ewropea u tal-artiklu 2 tal-trattat. Issa, eh, f'din l-evalwazzjoni ta' eh, konformità, miżuri ta' sikurtà, u e, konformità lejn il-liġi sekondarja u l-liġi primarja tal-Unjoni Ewropea u anki meta wieħed is anki l-ġurisprudenza tal-rati e, tal-Lussemburgu ta' Strasburgu kol fuq il-kwistjonijiet importanti ħafna e, tal-data. Fuq il-kwistjoni ta' meda ta' żmien twil Eh, kwestjoni eh, istituzjonali, nishtiq najt li fuq il sikurtà eh, hemm naturalment il-prinċipju ta' sussidjarjetà, però dana ma jfissirx li dana huwa territorju limitat tal-istati membri fejn huma biss jistgħu jintervjenu. Allora kif intkom taħsbu illi tistgħu tesprimu b'mod konkret konkret il-neċessitajiet tagħna dak li għandna bżonn, ċoe is-sikurtà Ewropea minnaħa waħda u minnaħa l-oħra ir-rispett ta' sovranità nazzjonali. Eh, eh, Avidas mill-Litwanja. Grazzi, President. Grazzi, Komissarju, tal-inizjativa. Jena Jiena nishtiq najt illi l-kooperazzjoni ma l parlamenti nazjonali hija importanti ħafna, għax l parlamenti nazjonali għax huma jagħmlu deċiżjonijiet fuq il-sikurtà interna. Jena naħseb li l-Kummissjoni għandha tagħmel proposta ta' pjattaforma ta' kooperazzjoni mal parlamenti Nazzjonali biex ikun hemm skambju ta' informazzjoni. Il-Parlamenti Nazzjonali qegħdin jiddiskutu eh, l-liġijiet u dawn il-liġijiet huma f'relazzjoni diretta għal tnaqis u għal ġestjoni tal-teddidiet. F'dawn ix diskutajna kwistjonijiet li rigwardaw l-analiżi tad-data li rigwardaw il-prevenzjoni ta' teddidiet eh, terroristiċi. Aħna fil-pajjiż tagħna qatt ma kellna attakki eh, terroristiċi, però dana jista' jiġri minn moment għall-ieħor u naħseb l-inklużjoni tal-Parlamenti Nazzjonali fil-iżvilupp tal-miżuri preventivi huwa pass importanti ħafna u nixtieq nisma' x'inhi l-opinjoni tal-Kummissjoni fuq dan. Grazzi. Grazzi ħafna u Surboni tal-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna, grazzi tal-li organizzajtu din il-laqa il-kooperazzjoni tal-istituzzjonijiet Ewropej mal parlamenti nazjonali ħaġa kruċjali. Biex aħna nkunu nistaw niksbu s-sinerġija li semma l-Kummissarju huwa fil-parlamenti nazjonali li jinħol u jinħol u liġijiet nazjonali, l-kondizjoni tal-implementazzjoni, per eżempju, tal-direttivi fil-ġida kontra terrorizmu li ġiet ġattata mill-Parlament Ewropew, per eżempju. Nishtieni ringrazzja l-Kommissarju, grazzi tal-deskrizzjoni preċiza li għamil tal-kisbit kim imma tal-noqqasijiet u tal-problemi li għet ta' maħħom fil-skambju ta' informazzjoni bejn pajizi nixtieq insemmi ħaġa importanti ħafna, rridu aħna nevitaw il-narrativ li l-Europa mandax il-possibilità li tiġilet u li mumiex kapaċi jaffaċċaw l-sfidi li għandhom, li għandhom u dimom, għaxem lista ta' kizbiet illi għamilna f'dawn naħar snin u dawn juru illi iva għatem ħafna xisir, pero hemm ħafna affarijiet li diġa nħasb li ġa ħadmu tajja pal daqstant eh, eh, il-ħolqin ta' sistema operativ biex ikun hemm iskambju ta' informazzjoni hija importanti ħafna, però għandna bżonnhom il-parlamenti nazzjonali. Għaliex u mal-parlamenti nazjonali e, u ma portanti ħafna u rridu kollom irrida biex jiskambjaw l-informazzjoni u ħafna fka ħafna kazijiet miex vizibli din irrida. Grazzi Surboni u essa fisem il-Parlament e, Ewropew Signora Sippel. Grazzi, President. Aħna l-lum għetni niddiskutu fuq ħafna affarijiet eh, differenti. Wara kull attakk terroristiku ġdid, eh, jienħol u bżonni ġodda illi irridu jiġu soddisfatti mm, bil-Frontex, bis sis eh, u uh, ħafna affarijiet għadhom laqqas ġew deċiżja, oħrajn għadhom ma ġewx implementati, però meta jkun hemm attakk ġdid, mbagħad se jkun hemm bżonnijiet ġodda u se jintolbu jintalbu miżuri oħrajn ta' restrizzjoni u minnaħa l-oħra għandna anki mbagħad miżuri nazzjonali biex jinħolqu eh, situazzjonijiet ta' sikurtà, però mhux qed nisħu biżejjed fuq dak li jiġri fuq dak illi aħna niddeċidu hawnhekk fil-Parlament Ewropew aħna ilna ngħidu snin pereżempju li aħna għandna bżonn ta' iva tal-miżuri nazzjonali, però hemm bżonn il-miżuri li dejżistu ġaqa jiġu applikati fl-Istati membri Umbaħt għandu jkunem anki kooperazzjoni tajba, għandu jkunem skambju ta' informazzjoni bejn autoritajiet differenti, bejn l-istati membri differenti, dana biex nkunu nista' eh, nistaw ikonna iktar eh, skambju ta' informazzjoni eh, u dana fuq livell Ewropew. Eh, forsi jena eh, ironika meta nistaqsi xieġriek per eżempju aħna kiko aħna ikolna niprojbixu l-użu ta' trak attakkijiet biex namlu prevenzjoni tal-atti terroristiċi. Iridu namlu mod illi dak li jiġi deċis jiġi applikat biex ikun hemm skambju ta' informazzjoni aħjar eh, u nixti u aħna għanna wkoll nitolbu eh, biex iċ-ċittadini Ewropej eh, illi jitwildu u jikbru jiġu edukati fil-pajjiżi tagħna jsiru terroristiċi għax mhux kollha minnhom ġejjin minn stati terzi ħafna minnhom ġejjin mis-soċjetajiet tagħna eh, mm, u għal daqstant hemm radikalizzazzjoni illi hija imħabba eh, ir-radikalizzazzjoni li mħabba n noqqas ta' prevenzjoni u dan għandu jsir fl-istati membri wkoll. Monika Holmajer għal Parlament Ewropew. Dwar dak li il Sinjura Sipple, Naħseb illi hemm punt kritiku illi deċiżjonijiet tal-2011 brum jew kwistjonijiet brabta mal-ħażna adattata ta' informazzjoni f'sis dawn baqgħu mhux implementati għal diversi snin. Mbagħad għandna kwistjonijiet ta' effettività ta' kooperazzjoni, skambju ta' informazzjoni, illi huma imxekla minn din is-sitwazzjoni. Ma nafx jekk naqbilx illi id-drittijiet fundamentali tal-bniedem u mhix milquta b'mod avvers minn dawn id-deċiżjonijiet għaliex aħna dejjem nisimgħu illi dejjem irid ikun hemm ir-rispett tad-drittijiet tal-bnedmin ma nistgħux issa nitlu fid-dettalji kollha f'dawn id-direttivi għaliex bekk ikun hemm wisq wisq xogħol u allura l-istati membri mbagħad iridu jieħdu ħsieb brabta ma' liġi penali tagħhom jew is-sigurtà domestika tagħhom biex bekk jaċċertaw li hemm bilanċ adattat. Jekk isiru mbagħad żbalji fl-istati membri, dan ma jfissirx illi hemm problemi bid-direttivi Ewropej għaliex dawn kemm ifasslu l-qafas Nemmen illi l-Unjoni Ewropea u l-Kummissjoni Ewropea però iridu mbagħad iwettqu ir-rwol tagħhom ta' bħala dawk li iħarsu it-trattati. Naħseb hija ħaġa sarkastika li eh, meta nisimgħu illi se niprojbixxu il-vetturi il-kbar li jittrasportaw prodotti tqal. Nistgħu ngħidu illi Iva pal Ewropej aħna adattajna sistema ta' breaking illi u kol ġi adottat f'Berlin un ġi adottat fuq livell Ewropew. Ma naħsibx li dan għandu xaqsa ma' numru ta' vitmi illi kena fl-attakki. Meta niġu s-situazzjoni kollha kemm il-Kummissarju, jiena naħseb illi il-Kummissjoni ta' tatina raġunijiet illi mbagħad iwaslu għal l-istampa sħiħa hija kwistjoni fejn aħna nippruvaw nagħmlu tajjeb għall lakuni li jeżistu biex bekk inkunu tassew nifmu s-sitwazzjoni, ġveri fl-aħħar mill-aħħar. Il-terroristi ma jixtawx jispandu mod effettiv, grazzi. Grazzi għal-Parlament mill Parlament Ewropew, Signora Swinburne. Tack för that. EU skulle vara ett fredsprojekt. Grazzi. Certament irrit ikun hemm unjoni li tkun tassew ħilsa ġbek tħarisna u kol mit-teddidiet u mill-gwerra. ċaħġa li jovja narfuwa, pero għanna teddidiet anki dan l-Europa stess. it terrorizmu għalix tant kena attakki terroristiċi f'dawn l-aħħar tliet snin kellna diversi attakki u issa qas biss niftakarhom kollha. U allura dana kollu jiġri fl-Ewropa. Qasbu ftit dak li seħ fl-Iżvezja ħames xhur ilu. Terrorista illi kien l-Iżvezja l-ewwel inżamm, u mbagħad inħeles u mbagħad qatel dawn il-pajjiżi. Ma nafx dawn il-pajjiżi anki Ewropej kif kif affarijiet bħal dawn jiġu indirizzati. L-lum mela il naqbad il-karozza, nasal l-Svezja, naqbad il-pont, immur il danimarka jew nkella naqbad il-vapur, nitla bil-karozza fuq il-vapur u jista' jinqala kollox fuq il-vapur, fuq il-pont. Jien dejjem naħseb fis-sigurtà tiegħi u il-problemi li nisel taqa' magħhom. Ċertament, ma nistax niprojbixxu eh, situazzjoni fejn vetturi kbar imorru fuq il-pontijiet u fuq il-vapuri, però rridu naraw kif naċċertaw is sigurta ta' kulħadd. Ġimgħatejn ilu jiena mort l-Istati Uniti. L-Amerikani m'għandhomx eh, il-kuraċ li jiġu law, fis-sens li qed jibżaw jiġu l-Ewropa. Jixtiequ jiġu, iżda qegħdin jistennew għaliex jħossu li l-Ewropa huwa post perikolus. President, jina rritin inkompli, inti tajtni l-kelma u marċni għaf. Mela, ir-risoluzzjoni tal-Kunsil ta' Sigurtà ma sar xejn Din riżoluzzjoni u qudiemna tliet snin. Iżda, irridu naraw li issa jsir xi ħaġa nikkastigaw dawk responsabbli, dawn irridu jinżammaw il-ħabs, ma nistax neħelsuhom għaliex inkella jgħamlu aktar attakki. Signora Helga Stevens, jek joġbok. Dankjewel, voorzitter, beste bessu Ik Ikeb een drietal puntu da. Grazzi, president, kollegi. Eh, Tlet punti li xtaqt nifoka fuqom il-ġimgħa l-oħra. Kenna smieħ dwar kif ikonna approċċ lejn it-terrorizmu. Rakkomandazzjoni kienet illi hemm użu aħjar ta' strumenti diġa għad dispożizzjoni tagħna aktar milli noħol u dispożizzjoni ġodda U allura huwa importanti illi jkun hemm użu aktar effikaċi tal-istrumenti illi diġa għandna d-dispożizzjoni tagħna sa punt ieħor. Hemm problema kbira ġifiri l-iskambju ta' data. U din għandha tkun priorità biex bekk din dan l-iskambju jisir mod effikaċi biex ikun hemm anki fiduċa bejn l-uffiċjali tal-Pulizija u dawk involuti fis-sigurtà u l-intelligence u allura rridu naraw ukoll x'inhuma l-interkonnessjonijiet dwar id-databases differenti. Għaliex fil-fatt bħalissa hemm xi ftit ta' konfużjoni U naħseb illi ballura illi kollox irid jimxi b'mod aktar effiċenti. Nixtieq nkun nafsu l-Kummissarju xi taħseb dwar din sitwazzjoni issa dwar radikalizzazzjoni. Jiena qrajt illi fil-Belġu detenut fuq 23 jiġi radikalizzat partikolarment iż-żaza. Allura, aħseb mbagħad sitwazzjoni fejn dawn il-persuni mbagħad irtiġu integrati fis-soċjetà mill-ġdid. ċertament. Ovvjament irridu kun hemm sitwazzjoni fejn anki nħarsu eh, dawk involuti. U anki Molenberg fil-Belġu naraw illi hemm diversi rabtiet ma' networks terroristiċi ma' persuni li jgħixu f'din iż-żona, però għat m'hemmx idea dwar kif se nindirizzaw id-deradikalizzazzjoni, kif se naġixxu b'mod pratiku biex aħna nidderadikalizzaw dawn iż żgħażagħ jew persuni involuti. Allura Irridu konna strumenti, finanzjament illi jistaw jintużaw mill-komunitajiet u mill-istati membri biex iwettqu program ta' deradikalizzazzjoni. Inti b'xi mod tista tintervjeni fil-użu tal-finanzi għal raġunijiet bħal dawn? Grazzi. A big thank you. Grazzi l-Parlamenti Nazzjonali u l-Membri tagħna għal dawn il-punti kollha u rejtu disciplina kbira fl-interventi tagħkom. Issa nduru lura lejn il-Kummissarju King għal reazzjonijiet tiegħu fl-aħħar parti tal-laqgħa. Jekk jogħġbok, Kummissarju King. Grazzi mill-ġdid, President, u grazzi l-Komitat Libe tal-li organizzajtu din id-diskussjoni għalija kienet ċaġawt li tassew, mod partikolari li dawk foskom illi għamlu sforz kbir illi vjaġġajtu biex tkunu prezenti hawnhekk illum. Apparti l-skambju bil-fom li kellna hawnhekk, ovvjament kellna mesċija tmexxija kol stretta hawnhekk mill-President, pero kena u koll opportunità li konna diskussjoni tanki fil-marġini u anki biex naraw il-materjal illi ġi prezentat bil-miktub. Allora, jekk joġobkom, l-istedina da emmek, ibqaw u koll għamlu dan l-iskambju ta' femmet fuq diversi livelli. Jena et nġbet diversi punti minn dak li għal dalodu, ċertament u d-dimna għanna firxa wiesa ta' teddidiet il hija xaġa ta' sfida lina. Jaqbel naħseb il kienet is-Sinjor Boni li qalet li m'għandniex nitilfu tama tagħna lix iva ksibna progress madana kollu għatfadal ħafna x'namlu. It-teddidiet infushom għadhom qegħdin jevolvu u jinbidlu. Bekk kif diġa semmejtu intom stess, neħtieġu illi nżommu ruħna aġġornati il-membri mill-parlamenti nazzjonali u kol saħu l-importanza tal-implementazzjoni. Dik hija xaġa li aħna nilqgħu għaliex aħna narfu li hemmhekk għandna sfida kbira fejn tidħol l-implementazzjoni PNR pereżempju jew oqsma oħra, però ma nistawx sempliċement naraw illi nidu nota tal problema, rridu naraw kif nistaw nejnu u nappoġġaw aktar implementazzjoni effettiva. Diversi foskom ukoll semmew l-importanza tal-iskambju ta' informazzjoni. Fil-fatt kien membru parlamentari nazjonali li beda eh, din diskussjoni u jridu naraw allura x'inhuma l-ostakli għal dan l-iskambju. X'nistgħu nagħmlu wkoll biex nejnu aktar u kif semmejtu Għawnek għanna diversi kwistjonijiet involuti dawk tekniċi, mbagħad hemm l-aspetti ta' taħriġ, ta' finanzjament, iżda anki dawk kulturali. U allura għandna nkunu lesti biex nindirizzaw dan il-punt u naraw jekk aħna nistgħux nagħmlu xi ħaġa biex b'xi mod aħra naħna nneħħu xi ftit minn dawn l-ostakli kulturali għall iskambju ta' informazzjoni. Diversi foskom semmew l-Aġenziji Ewropej. Naħseb billi l-Aġenziji tagħna jagħmlu xogħol eċċellenti xoħut minnom ċirkostanzi diffiċli ħafna, pero rridu naraw jekk aħna aħni xed tintuhom l-appoġġ kollu li ħaqhom u li jeħtieġu wkoll. Rappreżentanti tagħna tas-soċjetà ċivili bir-raġun ġibdu l-attenzjoni tagħna għall-importanza essenzjali ta' drittijiet fundamentali tagħna u l-punti li ħarsuhom jiena nilqa din il-ħaġa bħala parti ta' sew importanti ta' dan l-iskambju. Nittama li dana kollu jiġi riflessu kol fl-evalwazzjoni. Irridu niftakru kol x'qegħdin nipproteġu, irridu nitalmu l-esperjenza u anki nittama li bekk inkunu nistgħu nżommu ċertu standards għal dawk involuti Mux bekk inkunu staw nsegwu s-situazzjoni, mux biss meta nġu biex aħna naraw illi konna s-segwitu. Jiena nieħu bċertu serjetà il-punti li saru dwar l-iskrutinju meta aħna nfasslu leġislazzjoni, pero anki kif naraw illi l-leġislazzjoni tiġi implementata fil-prattika. U għallura nilqal fatt illi aktar u aktar il-leġislazzjoni f'dan il-qasam jgħat ukoll jinkludi proċeduri ta' revizjoni. Għaliex din hija l-kultura li neħtieġu biex aħna nibnu dak li għanna bżon, ikonna kultura ta' trasparenza u nittama li dan l-eżerċizzju sejjer jikontribuxxi għal din is-sitwazzjoni. Mela, Għedin u kol naraw l hemm situazzjonijiet fejn hemm appoġġ l attivitajiet ta' terrorizmu. Allura m'għandniex naħarbu minn din il-problema, però irridu wkoll nikkonċentraw fuq kif nindirizzaw xi perspettivi, xi aspetti tal-problema, kif semmejtu ntom stess, l-isfidja li għandna ta' persuni li jiġu lura minn żoni ta' konflitti. U dawn jaqgħu in mill-qafas kriminali u allura dana kollu jorbot imbagħad mal-punt li smajna kemm il-darba jiġifieri l-importanza assoluta li inkomplu naħmu fuq il-prevenzjoni u dwar il-ġlida kontra il radikalizzazzjoni Inħossu li dan għandu jkun pilastru b'saħħtu tal-valutazzjoni. Fid-dibattitu kien hemm numru ta' punti illi semmew u aħna senidu nota tagħhom u naraw li dawn jiġu riflessi, però xtaq tinsemmi b'mod partikolari il-vitmi, l-importanza illi ma nif, ma ninsewx illi mhux biss it-terroristi iżda wkoll fil-qasam tal-kriminalità organizzata u ċibernetika qed toħloq vitmi ġodda u dawna jġibu maħħom problemi ġodda u l-ura rridu narfu dan il-fatt u nħallu dan kollu bħala parti essenzjali ta' tweġiba tagħna. Il-prevenzjoni, iva, hija xi ħaġa li rridu nqisu b'mod mifrux u du komprensiv jidrinna illi għanna xi strutturi li jappoġġawna f'dana kollu, per eżempju network ta' għarfin dwar ir-radikalizzazzjoni, però ovvjament irridu mbagħad anki naħsbu f'dak li jiġri fil-komunitajiet, fil-ċentri ta' detenzjoni, fuq l-internet, biex bekk naħdmu fuq il-livelli kollha. It-taħriġ u l-appoċ u l-għajnuna għall-individwi kemm jekk humiex atturi fis-soċjetà ċivili jew fil-ġudikatura jew uffiċjali tal-pulizija, uffiċjali tal-infurzar tal-liġi, tad-dwana, tal-ħarsin tal-frontieri, dawn l-uffiċjali wkoll huma importanti u allura ma nista' naħallu lil ħadd waħdu irridu naraw x'qed nagħmlu u anki naraw x'qegħdin inħeġġu lill istati membri jagħmlu fil-dawn l-azzjonijiet kollha. U dan huwa messaġġ importanti ħafna u li naħdmu flimkien parlamenti nazzjonali, amministrazzjonijiet, anki fuq livell Ewropew. U anki kena mistoqsija minn eh, membru parlamentari nazzjonali dwar kif il-parlamenti nazzjonali jistaw u kol jikontribwixxu. Nġbet l-attenzjoni ta'kom għall arranġamenti ta' skrutinju parlamentari li għanna tal-Europol xaġa li daħlet fis seħ bil-regolament il-ġdid fil-bidu ta' Mejju. Jiena naħseb li dan huwa mudell li għanna nqisu, nikkonsidraw u naraw jekk nistgħux nużawh b'nagħti oħra wkoll il-membri parlamentari nazzjonali u Ewropej jiġu flimkien jiltaqgħu fuq jiltaqgħu ta' spiss biex bekk ikunu jistgħu josservaw ukoll ix-xogħol tal-aġenziji u l-użu tal-istrumenti voluti. U allura l-evalwazzjoni se tfittex fid-dawl tal-kontribuzzjonijiet tagħkom oqsma fil-leġislazzjoni u anki f'attivitajiet sekondarji, taħriġ, finanzjament, network ta' appoġġ naraw li dawn kollha qegħdin jaħdmu b'mod sodisfaċenti u bekk jissuktaw bl appoġġ li jagħtu, però anki nifukaw fuq oqsma fejn irridu naraw aktar żviluppi. Mod partikolari dwar l-implementazzjoni u fejn hemm bżonn imbagħad bidla fejn iridu nikkonsidraw emendi possibbli għal leġislazzjoni eżistenti. Jew fejn jista' jagħti il-każ illi konna bżonn xi inizjattivi li huma ġodda. Madana kollu fl-istess waqt jiena tassew nittama illi l-evalwazzjoni tkun tista' wkoll tqis fejn il-ħidma tagħna leġislattiva jew ta' natura oħra fuq livell Ewropew u anki skont dak li jisir fuq livell nazzjonali fejn naraw fejn forsi jista' jkun hemm waqfin jew naraw illi nistgħu nagħmlu affarijiet mod ieħor, ġifieri. L-eżerċizzju m'għandux ikun biss wieħed fejn aħna sempliment inżidu ma dak li qegħdin nagħmlu, le għandna nagħmlu valutazzjoni onesta tal dak illi aħna ksibna sa mill-bidu ta' snin 2000. U allura se jkonna din eh, l-valutazzjoni sa' ġunju li se tiġi prezentata u se toffri xi suġġerimenti, proposti, xi dejat, però dina mhix se tkun it-tmim tal-istorja u din hija biss qafas qafas fejn aħna nkunu nistgħu mbagħad nissuktaw bid-diskussjoni fil-Parlament mal-istituzzjonijiet l-oħra, mal-istati membri u anki mal-parlamenti tal-istati membri. Biex bekk? Nkunu nistaw nejnu l attivitajt tagħna fil-ġejjini f'dan il-qasam, partikolarment fit-tieni nofs tal-mandat ta' dan din il-Kummissjoni. Grazzi minn ġdid għall partiċipazzjoni tagħkom, grazzi ħafna għall kontribuzzjonijiet kollha tagħkom dal Grazzi ħafna lill-Kummissarju, aħna wkoll Nittu pjaċir nirċivu l-aħħar verżjoni tal-valutazzjoni f'Ġunju u ċertament din hija diskussjoni. Laqat bħal dawn huma utli għalix ovvjament jeħtieġ ħafna organizzazzjoni biex n-nis biex jiġu mhux dejjem huwa faċli li niltaqgħu dan il-mod. Madanakollu naħseb il-membri tal-Parlament Ewropew li huma preżenti u involuti fil-aġenda tas sigurtà tal-Unjoni Ewropea jaqblu li huwa essenzjali li konna din interazzjoni għaliex ċertament għanna kussjoni kbar ta' implementazzjoni hemm stennija kbira wkoll fl-Istati membri kif smajna kemm fuq direttivi, kemm fuq PNR, iżda wkoll dwar kwistjonijiet intergovernattivi dwar prum per eżempju. U allura dan huwa eżerċizzju essenzjali għalina u aħna ċertament Grati lilek u l-istaff tijak tal intom u kol għamiltu l-istadina l-membri parlamentari nazjonali. Grazzi għal kooperazzjoni ta' bejnietna li xbek nistaw nejnu l-agenda tana ta' sigurta fuq livell tal Ewropea. Tarfu kollegi li dinja xada ta' sew komplessa u bekk edin ta' sew tenuna biex namlu progress mod aktar demokratiku għaliex hemm ovvjament spettattiva kbira imbagħad hemm il kussjoni ta' privatezza tal-individwi involuti u allura dawn huma kwistjonijiet importanti ferm għal ċittadini tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna kollegi għall attenzjoni tagħkom illum, napprezzaw l-attendanza tagħkom. Grazzi. Il-war nofsinhar tajb lilkom ilkoll.